Yes. No, no, no, I'm here uh, for uh, interest. Uh, okay, colleagues, if I could ask you to take your seats. Kollegi, nitlobkom tieħdu postkom. Jekk joġobkom, nibdew bir-riżultati u l-avviżi tal-President mid-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi, l-laqata dal dalodu. L-ewwel qabel kollox fuq il-ħatra ta' rapporters. Deċiżjoni kienet li jkun hemm żewġ opinjonijiet, waħda fuq il-proposta direttiva fuq il- il-vjaġġar f'pakketti, il-package traveling. U dan ħajsir taħt ir-regola 49, il-kooperazzjoni msaħħa, mal-Kumitat IMCO u l-Grupp SND ser jiprovdi il-rapporter għal din l-opinjoni. It-tieni punt imbagħad il-proposta regolament tal-Kunsill li temenda il-regolament 219 fuq it-twaqqif ta' eh, xol konġunt għall-iżvilupp ta' ġenerazzjoni li jmiss tal-ġestjoni ta' traffiku għal-futur, Cesar, il-PPE bħala grupp ħaj meċi il-rapporter tiegħu għal din l-opinjoni. Ma teħdiċ azzjoni fuq il-bqija tal-proposti li kienem għal koordinaturi. Għal status ta' servatur għall ICAO għal Taiwan il-koordinaturi qablu li jibdu jikdbu l-segretarju ġenerali tal iko biex jappoġġaw l-status ta' servatur għal Taiwan. Fuq il-proposti għal proġetti ġodda, il-gruppi ġew mistoqsija li jibgħatu l-proposti tagħhom l segretarjat sa 18 ta' Settembru. Stedina għal UIC il-President Jakunin id-deċiżjoni tal-koordinaturi kienet li nikbatu itra l-UIC biex nissuġġerixxu li forsi jista' jkun hemm avveniment fil-Parlament bħala suġġeriment fejn il-membri jistgħu jkunu mistiedna. Fuq il-Eurovignet is-segwitu kien li l-President jikteb biex jistieden il-Kummissjoni għall laqgħa tal-Kumitat ta' Trasport f'Novembru fejn il-punt mbagħad jiġi diskuss kollu kemm hu. Kien hemm xi punti fir-rigward is-segwitu tal-Eurovignet li kien jisu komunikazzjoni biss minn ħadar kommissjoni iktar mill-li xaħġa iktar sostanzjali. U għalhekk qed nikbu l-kommissjoni biex niksbu xaħġa aktar. Fuq il-komitoloġija, il komitologija l-koordinaturi qablu għal punt numru 17 fuq il-limitazzjoni ta' t-tjeriet, il-koordinaturi ddeċidew li 30 ta' settembru il-komitat jivvota fuq riżoluzzjoni għal tneħħija mill-approvazzjoni li tresqet minn naħta żewġ gruppi l-emendi għal riżoluzzjoni għandhom jintbatu sa nofsenar ta' 19 ta' settembru bl-Ingliż. ir raġunija li m'għandniex ħin traduzzjoni minħabba l-iskadenza hija qrib. Il-Kummissjoni ħad tiġi mistoqsija titlob nota fuq il-konferma tal-ftemiet mill-imsieħba soċjali u dawn ir-regolamini minn musser jaffetwaw biex bekk il-Parlament ikun involut bisħieħ mal-proċeduri ta' dan is-suġġett. Diġan formajna l-Kummissjoni dan verbalment u ħanamlu dan ukoll bil-miktub. Id-deċiżjoni jekk naċċettaw jew le il-proposta tal-Kummissjoni fuq FTO ħat ittieħed fit-30 ta' Settembru. Taħt l-AOB kien hemm diskussjoni fir-rigward strikes tal- Eh, il-mijiet xmajjar fil-Ġermanja kif ġew affettwati dan l-aħħar, il-koordinaturi qablu li l-lender jistgħu jagħmlu dak li jħossu li huwa xira. Dak kien l-avviż minnaħa tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi m'hemmx oġġezzjonijiet mela ċettata. Naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li hija l-preżentazzjoni ta' studju ta' dipartiment tematiku dwar il-megatrakkijiet, il-megatraks. Tiftakru li l-Kumitat kien talab għal dan l-istudju minħabba li kienem inċertezzi u fċertu kazijiet kienem anke saħansitra oppozizjoni fe dan il-Kumitat għall-estensjoni tal-megatrakkijiet fuq livell transkonfinali li l-in mill-ambitu ta' direttiva li għanna bħalissa. Il-kwistjoni ila għad mibsa u ila kwistjoni taħraq bejn il-Kunsill u bejn il-Kommissjoni u l-Parlament. Il-fatt li l-Kommissjoni proponit dan il-miżura dan id-direttiva tal-daqsijiet u tal-kejl tina opportunità biex niddiskutuha minn tal Għal daqstant, minar aktar domin, jiena nitlob l-nies li jagħmlu dan studju, jiġifieri s-Sur James Steer biex jagħmlu preżentazzjoni ta' dan l-istudju. Għandhom massimu ta' 15-il minuta. Ħanżom vera ebes fuq il-ħin u x-waħda minn tħassib li kolli huwa li dak li kun jiġi biex jagħti l-iskambju ta' femmit tiegħu, l-opinjoni tiegħu, u mbagħad ikollhom ħin allokata lihom imma xorta jidher li qishom hemm ħin ta' xejn jipprova jiddaħlu dak kollu li jixtiequ kemm jekk tiħu erba' sigħat kif ukoll erba' minuti. Għandak 15 minuta, Sur Davis Cleave, mbagħad ngħaddi l-erba' nis li għamlu reviżjonijiet 5 minuti kull wieħed, anzi reazzjoni tar-rapporter qabel 5 minuti u mbagħad dawk li għamlu r-reviżjonijiet. ikunem ikun hemm mistoqsijiet u tweġibiet u diskussjoni sieħa mal-membri. Min ħajamela fisem James stier tixbħu imma m'intix inti. Tajja pwis, namel il-punt fuq il-grupp li qed jiżurna hawnhekk mis-Sinjura Bvernoj li stidne 23 uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi minn SNCF merħba hawnhekk fil-Kumitat ta' Trasport. Ironika li qegħdin hawn minn SNCF meta aħna diskutu l-Megatrax. Imma xorta waħda, forsi tħossu li hemm xi ħaġa interessanti għalikom ukoll. Merħba xorta waħda. Stir Davis Gleaf, l-istudju tiegħu 15-il minuta. Għandkom issa l-slides? Ix-xewqa tiegħek hija kmanta lija. Tajjeb issa. Jiena James Steer minn Steer Davis Cleave niprezentarkom l studio ta' impatt tal-Megatrax. Jina segwejt il-format tal-studju stess u l-slides segwu dan din l-għamla. Ntikom il-rizultat fuq il-letteratura mbagħad nqisu l-evidenza li sibna fuq eh, l-impatt tal-tabija, l-Megatrax fuq l-infrastruttura, fuq il-konġestjoni, fuq l-emissjonijiet tal-gas. Mbagħad nifukaw aktar fuq l-interazzjoni bejn il-Megatrax u l-politika tal-GHGs l-emissjoni tal gassi tal-effett serra u l-impatt ambientali. Mbagħad nikkonkludi. Revizjoni tal-letteratura. Tmin studji ġew evalwati minn 29 studju, l-intenzjoni kienet li konna eh, rapport bilanċat. Studjajna firxa wisa bħal infrastruttura, sikurezza, eccetera. Istudji kellhom numru ta' koperturi ġeografiċi, uħud fukaw fuq l-Unjoni Ewropea kollha, uħud fuq Stati membri, mbagħad oħrajn fuq livell globali. Għażinna li nistudjaw dawk l-istudji li kienu fuq il-Megatrax u dawk li ma kienux. Kien hemm bil ċertu studji kollha suġġerixxu li l-Megatrax iżid l-ispejjeż ta' trasport ta' tabija fuq it-toroq għal kull tunnellata kull kilometru u kull vettura. Ġifieri, dan meta mqabbel ma' trakkiet konvenzjonali. Manke tqis għal kun tonnellata u kull kilometru għaliex żewġ megatrakt jistaw jabbu l-istess tabija ta' tlet trakkiet. U għalhekk l-ispejjeż jistaw jkunu 50% aktar minn dawk il trakkiet konvenzjonali. L-istudji qablu wkoll l-introduzzjoni ta' megatraks waslu għal bidla mill-linji tal-ferrovija għat-toroq. Il-President jinterrompi, il-kellimet jaġġel wis, nafla tajtek 15 minuta imma qed wis. Ikompli kellim. L-istudji kollha qablu li l-Megatrax eh, waslu għal bidlam fil-mezz ta' trasport mill-linja tal-ferrovija għal triq minħabba dal-vantaġġ tal-kull tunnella tal-kull kilometru. Iżda kien hemm nuqqas taqbil fuq kemm dan ħajkun il-każ u sali ma' mod kif ħanuru tal-qoddim. Barra minn hekk kien hemm distakki sinifikanti fuq il-bażi ta' evidenza meta mqabbel mal-megatrucks. Dan minħabba li tantx kien hemm provi ambjentali fl-Ewropa. Bħala riżultat ta' dan ħafna mill-letteratura hija bbażata fuq studji fuq l-iskrivanija u mhux fil-post u għalhekk ma jistgħux jikkontrollaw l-effetti f'dinja reali il-daqs totali tal-suq tat tabija fl-Unjoni Ewropea baqa stabbli kollox ma kollox l-ikbar tkabbir kien fl-2000ijiet mbagħad tnaqqis minħabba sitwazzjoni tal-kriżi f'dawn l-aħħar snin. L-ikbar eh, l-quċċata tal-suq kienet fl-2007. 73% kienet il-perċentwal għal-2010 imma relativament 16% għal-linja tal-ferrovija il-pipeline tal-ilma 6.1% fost oħra. Ehm, Dak Franza, Ġermanja, l-Renju Unit, l-Italja u l-Polonja li kienu jagħmlu kollha flimkien 80% tat-total tal-Unjoni Ewropea. Minn dawn il-Ġermanja biss bħalissa tippermetti il-Megatrax u xorta waħda fuq bażi limitata. L-użu normali tal-Megatrax permess biss fil-Finlandja u l-Iżvezja għaliex dawn jisu kull tunnellata u kilometru li kien fil-fatt ċifra globali fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 73%. Għandek suq għal kull kilometru għal kull tunnellata ta' 90% jekk iżżid il-Finlandja u l-Iżvezja. Kien provi tal-Megatrax fil-Danimarka, fil-Ġermanja u fl-Olanda bħalissa. Il-prova fil-Danimarka bdiet tard tal-2008, fl-2010 is-sem ta' Megatrax fis-suq nazzjonali ta' tabija kien ta' 3.6%, numru ta' megatrax fil-Danimarka huwa ta' madwar 450. Dan in numru kien smart li żdied sa' 600 fil-bidu tal-2013. Il-provi Ġermaniżi bdow biss fil-bidu tal-2012 u mill-April ta' din is-sena il-numru ta' megatrax fil-Ġermanja huwa ftit 38 biss għalhekk il-volum ta' tabija mill-Megatrax huwa ftit ukoll. Il-gvern Olandiż beda prova limitata tal-Megatrax fil-bidu tal-2001 berba kumpanije bisti kienu jieħdu sem bil-Megatrax. Dan kien segwit minn numru ta' provi sekondari u palissa hemm it-tielet provi li beda fl-2007. Fjannar tal-2010 il-prova kienet involvi 196 kumpanija li kienu jihdu sem u iktar minn 400 Megatrax. Il-potenzjal ta' Megatrax madwar l-Unjoni Ewropea hemm numru ta' futturi li għandna nikkonsidraw. Dan jinkludi l-eżistenza tal-kopertura tan netwerk għal kull mod mezz ta' trasport. Ħafna drabi l-użu tal-ferroviji naqqas l-ispejjeż għal vetturi l-oħrajn, ma jrid ikun hemm konnessjoni mal-linja tal-ferrovija biex iżid il-link mod aħjar. Għandek imbagħad l-allokazzjoni tal-megatrucks li wkoll għandha rwol importanti xtaqdi. Jek il-megatrax jintużaw biss fil- ehm, fil-toroq ehm, karreġati ta' veloċità għolja u toroq konvenzjonali, ovvjament għandhom network limitat. Il-megatrax għandhom l-ikbar vantaġġ fil-trakkiet konvenzjonali meta jagħmlu rotot twal u meta jkollhom eh, prodotti pallazzar azzar u dawk ta' pis t'il. U għal ovvjament jistgħu jagħmlu valum, jistgħu jagħmlu valum akbar u għalhekk ikun aktar ta' vantaġġ L-evidenza turina li l-megadrugs huma preżenti fil-bidja li kell tessuti kif ukoll għal eh, koka kif ukoll għal prodotti ta' raffinerija. Il-bidla ta' trasport ta' tabija meta mqabbel mal-mezz ta' trasport li tintuża hija kbira ma dvarja minn pajjiż għal ieħor. it tlesta membri li għandhom l-ikbar sem għall-linji tal-ferrovija u mal latvija l-Estonja u l-Litwanja minħabba l-importanza tal-traffiku bil-ferrovija minn Russja. Mod ġenerali, l-Stati membri tal-Vant tal-Unjoni Ewropea għandhom sem akbar meta mqabbel ma ta' nofsinhar tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li għandhomx suq kbir. Il-Finlandja għandha sem kbir b'25 li dvarja sa' 35% u għandek anki bidla fil-mezzi ta' trasport li jintużaw. Differenza mm, hija bbażata fuq tip ta' trasport ta' tabija. Hemm żewġ tip importanti li eh, waslu għall-impatt għall-bidla tal-mezz ta' trasport għal dawn il-megatrucks. It-tabija u anki l-differenza bejn eh, trasport fuq l-ilmijiet, fuq xmajjar, eccetera, u dawk ta' fuq il-ferrovija Istabilta tal-megatrax hija fattur kritiku li tiddetermina l-effett net tal-megatrax kont id-domanda li jkun hemm. Um dan meta mqabbel mal-tabija fuq il-xmajjar u fuq il-ferrovija. Il-megatrax x'tvantaġġi toffri? Għandek id-domanda li ovvjament jekk toffri spejjeż inqas ħatażel il-megatrax jekk le, le. Nitsan qablu l-istudju oħrajn naraw li hemm ftit elastiċità minus 0.08% jiġifieri ma tantx varja l-prezz għal minus 1.55% jfisser li hemm domanda elastika li tvarja wkoll il-prezzijiet. Kien hemm firxa wiesa wkoll fl-elastiċitajiet. Titqis l-elastiċità li tuża anke meta tqis l-impatt tal-Megatrax. Dan jikkontribwixxi varjazzjonijiet kbar fil-bidla tal-mezzi ta' trasport u anke fuq meta jiġu introdotti megatrax jew le. Mill-istudji kien hemm eh, volum ta' 2 sa' 20 ta' 30% bħala megatrax 10 sa 15% fis-suq tal-ikel u 3 sa 5% fil-prodotti l-kbar skabrużi. Dan kien studju finanzjat ma' CEER, il-Komunità tal-Infrastruttura Ewropea. Kontrasta dan il-Ministru Eru ta' Trasport Olandis sab li l-ikbar nis parteċipanti li kienem fil-studju ta' design fil-Mija għalu li musse jamlu dan il-bidla fil-mezzi ta' trasport. Ma għaw l valwaw l-affarijiet. L-studju Zvedis, l-esperienza tagħhom, is li neħħu l-megatrax minn fuq il- Toro u dan ma kienx iwassal għal bidla fil-mezzi ta' trasport mit-triq għal linja tal-ferrovija. Ħadu nota tal-fatt li l-Iżvezja kienet jaħdmu b'kapaċità sħiħa. Dan punt importanti għax juri bidla fil-mezzi ta' xandi tal-trasport li għandhom iqisu wkoll is-sitwazzjoni meta jkun hemm kompetizzjoni. Il-linji tal-ferrovija diġà laqqas kienu tal u għalhekk hemm domanda kbira li ovvjament naqqas il-possibilità ta' bidla mill-linji tal-ferroviji għat-toroq. Waħda mill-impatti ta' din il-bidla tista' tkun li l-megatrax iżidu demanda għal tabija għaliex ikun hemm inqas pejjeż. Il-daqs ta' dan l-impatt jiddependi fuq l-elastiċità ta' trasport ta' tabija. U dan ma tantx fih konsens fost l-istudji. Irridu nqisu wkoll l-spejjeż esterni ta' tabija ta' dawn il megatrax u dan ovvjament għandu fatt għal min ifassal il-politika. L-istudji qisu l-ispejjeż l-infrastruttura, l-ispejjeż marbuta mal-bidla fil-flussi ta' traffiku minħabba l megatrax l-spiża tal-sikurezza tat-toroq u anke l-emissjoni tal gassi tal-effett serra l-infrastruttura ta' fuq tlet oqsma impatt fuq l-infrastruttura ta' toroq, fuq il-volum u l-spazju, mini, karriġati, toroq, roundabouts, eccetera, eccetera, u faċilitajiet oħrajn, anke l-parkeġġi u terminals, u anke l-effetti bħal per eżempju fuq il-pontijiet li għandhom bżonn manutenzjoni u titjib. il grat kemm ikun hemm bidla fil-mezzi ta' trasport twassal għal numru ta' manutenzjonijiet jew le. Ovvjament jekk ikun hemm Eh, iktar megatrax se jkun hemm iktar spejjeż u għalhekk il-karatteristiċi individwali wkoll jistgħu jkollhom effett. Ġala darba l-megatrax u metqal, ovvjament għandek bżonn iktar manutenzjoni studji oħrajn juru li l-pis għal-fus tal-megatrax huwa importanti, imma il-pis tal-megatrax għandhom eh, seba fu, eh, fusin meta mqabbel ma' erba ta' trakkiet normali. Għandek ukoll l-infrastruttura li tmur għall ar minħabba il-megatrucks. Jista' jkun hemm spejjeż addizzjonali għal pontijiet u l-mini meta il-megatrucks jgħaddu minnhom ta' sikwit. Dan tista' tagħmel tajjeb għalih billi tagħmel restrizzjonijiet fuq in-netwerk li jistgħu jużaw il-megatrucks per pereżempju pontijiet li jkunu dajfa ma jkollhomx impatt fuqhom. Spiża ma stax taħrab minnajja hija l-daqs tal-parkeġġi u anke tal-postijiet fejn jistgħu jisriħu s-sewwieqa Per eżempju l-Italja u l-Greċja għandhom ikbar spejjeż biex eh, għandhom spejjeż ikbar x'jaffaċċaw jekk iridu jbidlu l-infrastruttura tagħhom biex il-megatraks ikun jistgħu jgħaddu. L-istudji ma tansabu evidenza dwar l-impatt tal-megatraks fuq il-fluss ta' traffiku. Fil-letteratura hemm diskussjoni dwar impatt potenzjali bħal pereżempju megatraks li jdumu aktar fil-fejn eh, tiġi biex iddawwar jew eh, bija it-tabija globali. L-impatti ma tantx kienu osservati tajjeb u ma tantx kien hemm evidenza li ħajkun hemm impatt sinifikanti. L-impatt fuq is-sikurezza ta' toroq hija importanti għaliex l-inċidenti ħafna drabi u man basrin li jkunu akbar jew qar meta jkun hemm il-megatrucks fuq toroq Madana kollu ma sibniex evidenza li jkun hemm impatt detrimentali fuq sikurezza minħabba l-introduzzjoni tal-megatrucks. La fil- Svezja laqqas fil-Finlandja la kien hemm ma kienx hemm riski marbuta ma' sikurezza fit-toroq. Ħafna imwiet minn ħabba inċidenti fit-toroq eh, huma involuti anke attrakkijiet normali. Ħafna studji sabu li l-introduzzjoni ta' dawn il megatrax tista' tejjeb is-sikurezza tat-toroq għaliex ikun hemm inqas trakkijiet konvenzjonali u għalhekk tnaqqas il-possibilità ta' inċidenti anke jekk il-possibilità mbagħad globali tista' tiżdied kol ma jmur. L-impatt fuq il-GHGs marbut ma' tlet fatturi. it ta' tal-emissjonijiet tal-kull tunnellata tal-kull kilometru fil-tabija fit-toroq, megatrax li jkunu iktar effiċenti fl-użu tal-karburant tal-kull tunnellata għal-kull kilometru li għamlu, iż-żida tal-GHGs minħabba l-mezzi tal-trasport li jinbidel mill-linja tal-ferrovija għat-triq u l-żida fl-emissjonijiet minħabba d-domanda għal iktar tabija fit-toroq. Kien hemm ħafna punti marbuta mal elasticitajiet li semmejt qabel u dan kellu effetti fuq l-impatt fuq il-GIGs fl-istudji. Fost l-istudji kien hemm impatt imma kien hemm varjazzjoni bejn eh, wieħed 1.35 l 1.52 fil-mija minn Ministeru ta' Trasport fl-Olanda. it-trasport fit-toroq wassal għal ħafna GHGs prodotti fl-Unjoni Ewropea. L-impatt minn Megatrax ikun importanti anke fir rigward l-an tal-Unjoni Ewropea biex naqqas il-GHGs sa minn 20% minn livelli tal-disajnijiet sal-2020. Il-firxa tal-impatt li aħna minn revizjoni fihom fl-istudju huwa minn minus 1.2% sa iktar minn 0.4% ġifiri hemm impatt kbir kemm minnaħa kif ukoll minn oħra. Barra minn hekk l-impatt fuq il-GHGs għandu jitqies biex bekk ikun idea ċara jekk il-mega u ser ikunu taħsara jew taġit. Is-suġġeriment tagħna huwa li probabbilment il-mega trucks ħajtejbu l-pożizzjoni. Hemm iktar konsens fl-istudju li l-impatt tal-mega trucks se jkun fuq il-sikurezza tat-toroq. Ħajkollok tnaqqis tal-possibilità ta' inċidenti fit-toroq. Biex nala, hemm numru ta' opinjonijiet diverġenti fil-letteratura u hemm ħafna distakki fil-bażi ta' evidenza. Differenza ewlenija tiġi minħabba l-elastiċitajiet li semmejt qabel li għandhom impatti differenti skont id-domanda. Importanti nikkontrollaw brabta sfiqa dak li qed jiġri fil-Olanda jew fid-Danimarka biex imbagħad nkun nistgħu nagħmlu analiżi fuq il-livell tal-Ewropa. Grazzi. Thank you very much. Uh, next I call upon uh, Mela, grazzi, issa nishti nissur eh, nistur rapporter biex jitkellem għal ħames minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena ħafna drabi nitkellem bl-Inglis. Tal-inqas niprofa, imma l-lum rrit li tifmuni zgur, allura se naqleb għal Ġermani. Hawn ħafna nies li mandomx aċċess għall-interpretazzjoni, imma mux sen zommok mill-li ma titkellem il-Ġermanis. Jista' jkun il-verżjoni Awstrijaka tiegħi tal-Ġermanis hija għar. Anzi, dawk li bil-wieqfa imlew is-siġġijiet imbagħad jekk jiġu il-membri il-membri jkunu jistgħu jpoġġu hawnhekk għalhekk is-siġijiet minn naħa minn Mattio eh, naħa l-oħra jistgħu jiġu użati mill-pubbliku. So Tony, if you want to sit next to Matt. Tony, jekk jogħġbok tista' tpoġġi ħdejn Mattio. Imma din hija xi ħaġa ridikola li għandna ħafna nies bil-wief għaw hawn is-siġġijiet vojta jekk il-membri li jiġu ma jimportax minn li ma grupp politiku huma najdu l ipoġġu għaw. Din in-naħa. Mela, ħames minuti, tlaq tista. President. Grazie ħafna, Sur President. Meta jiena rajt dan l-istudio l-ewwel darba, ta' daqatajn jina qed forsi Hemm ċertu affarijiet li mhumiex daqshekk ċari, hemm affarijiet li huma favur l-użu tal-megatrucks, hemm ċertu affarijiet li huma kontra. Ix-xogħol tiegħi iżda ma kienx li nagħti tajn biss lil dan l-istudju, iżda li analizzaħ birreqqa u nagħti opinjoni. U meta jiena bdejt b'din l-analiżi, jiena batt mill-ewwel ħassejt li kelli ngħid proset. Ngħid proset lil dawk illi fil-fatt kontribuxu għal dan l-istudju, illi fastu dan l-istudju u waslu għal xi ħaġa illi ngħaddi ma sperjenzajtx kemm naħsem għawek naħdem għawek fil-parlament ġifiri illi kienem tħija tajba ta' dan l-istudju li jista' jwassal eh, għal dan l-istudju daqshekk tajja fl-aħħar mill-aħħar. Għalfejn qed ngħidlek? Għawek aħna din nitkellmu għanka mill-lat politiku issa Ejja naraw eżattament kif kien infassal dan l-istudju. Dan l-istudju kien infassal bħalma kienu eh, fastlin studji oħrajn. Ġbit inġabar l-informazzjoni mbagħad eh, naslu għal konklużjoni kif għamilna fil-kas oħrajn, issa il prinċipi naħseb li kienu mdaħla kienu pjuttost tajbin, kena tlet prinċipji ewlenin importanti li kellu jkunem ħafna informazzjoni varjata illi kollom fokus fuq l-Ewropa bħala reġjun u anka illi jippruvaw ukoll jipproponu ċertu affarijiet li jmorru kontra. Aħna fil-fatt aħna għażilna ċertu punti flimkien ma dawn il-29 u jina jkolli nejt li ma kienx affarijiet li ma kienx daqshekk bilanċati. Iżda kien hemm fil-fatt persuna biss li kienet kontra. Issa jekk jiena nitkellem fuq il-fatt li dan l-istudju għandu eh, din it-tendenza fil-fatt li jkun daqshekk bilanċat. Is xinejdu għal-referenzi li għanna wek, aħna għanna u koll referenza u tqabbil mal-Awstralja, ma naħsibx li għandna deserti da segbar l awstralja U kien hemm tliet eżempji ukoll mill-Istati Uniti. U naħseb li fil-fatt dawn huma tqabbil li fil-fatt mhux daqshekk oġġettivi jkolli ngħid. jiena naħseb li din hija dan għandu jkun studju li huwa aktar fuq it-tendenzi li bħalissa għandna u dan l-istudju kellu ilan illi fil-fat joħroġ pozizjoni neutrali kemm jista' jkun. Ġifiri, jiena naħseb illi fil-fat kanna aħna noqogħdu attenti li noħorġu b'xi studju illi fil-fatt jista' jkun ta' għajnuna issa fl-aħħar mill ma nafx kemm din dan ħajkun studju li ħajjenna għanna nafu illi mis-sena 2010 sissa saru studji aħjar minn din ma nafx għalfejn dawn ma ma zajnijom, xo għalfejn fil-literature review ma kienx hemm referenza għal dawn ir-rapporti u l-istudji li kienu tajbin, min għażel li nikkonsidraw ċertu affarijiet u mhux oħra. Jiena għal raġuni jiena nixtieq eh, ngħidha li ġej minn ma nidħol fid-dettall għax m'għandix ħin, iżda l-eżempju li permess, per eżempju, fl-Olanda aħna f'dak għandu xaqsam l-infrastruttura, nafu li dawn l-affarijiet ma kienux daqshekk importanti dawn l-użu tal-megatrax u dan għandu raġuni eh, l-istess ħaġa minħabba eh, aħna ma nistgħux nużaw l-istess eh, tamir din hija xi ħaġa ma tagħmilx sens minħabba li l-Ewropa kollha ġenerali mhijiex ċatta bħal-Olanda U naħseb li dan mhijiex mhijiex basi xjentifika laqas xejn. U anka jekk naraw dan il-modal shift illi qiegħed ikkalkulat anke fuq l-Isvezja fuq il-Finlandja, aħna nafu illi pereżempju il-trasport ta' tal nistu ta' tabija mhux daqs kbir daqs kemm huwa f'pajjiżi oħrajn, aħna nistgħux naqblu nikkalkulaw pereżempju fuq xi żewġ pajjiżi Jekk aħna nieħdu pajjiżi bħala eżempju li għandhom ħafna iktar trasport bil-ferrovija per eżempju, aħna nafu li ħana ħorġu riżultati differenti. Allura ma nistax ngħid li dan huwa riżultat tajjeb, iżda dan huwa eh, riżultat li fil-fatt japplika biss għal pajjiżi li għandhom is-sistema tagħhom. Jiena jkolli ngħid li intom laqqas ma konsidrajtu fl-istudju ta'kom dak li għandu x'jaqsam mal kondizjoni tax-xogħol tal-ħaddiema. Xieġ tandu jfisser din il-bidla għal postijiet tax-xogħol fil-qasam tal-ferrovija u fil-qasam ta' trasport dan il-punt laqas biss semmejtu fil istudju U dal-waqt għan ikkonkludi u jina fl-opinjoni tiegħi naħseb li dan ma kienx xogħol illi sar tajjeb għal minnaħat tal-lobby ma jkolli ngħid illi ma naħsibx illi aħna nistgħu niffinanzjaw studju bħada, Grazie. Grazzi. Thank you. I now go to the the four reviewers that we uh, Mela naddu għal l-erba revizjonijiet li Wara li wassalna rapport aħna ddeċidejna li nagħmlu revizjoni ta' ħames minuti kuljum l-ewwel is-sur il-professur Korin. Krodel, grazzi ħafna. Buenas nar tajjeb li kulħadd jiena se nitkellem bil-Franċiż għalhekk ilbsu il-headphones jekk din hija ta' problema għalikom. L-istudju li jiena qrajt rispetta il-kriterji li jevalwaw l-impatt tal-megatrakiet fuq l-infrastruttura, l-emissjonijiet tal gassi ta' effett serra, sikurta u affarijiet oħra. Dan kellu approċċ holistiku u stabilixxa xenarji differenti. F'dan il-mod l-istudju għalhekk jirrispetta il-kriterji ta' kummissjoni. Fi Franza l-Aġenzija Ambientali ħarġet studju reċenti u sabet l-istess konklużjonijiet. Mill-lat tekniku il-mega trakkijiet ma jiġġenerawx l-tip ta' problemi li forsi jiġuna moħna il- l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju taħt ċertu xinari jistaw ma jizdidux u jistaw ma tantx ikun hemm eh, bidla fil-mezz ta' trasport, il-djufijiet li jem fil-rapport edin fit-tieni parti. Ovvjament, għonek għanna jew slight opening, jew wide opening, u jekk inti jekk dawn affarijiet ikkonsidraw flimkien din tispiċċa kwistjoni politika. Din it-tip ta' vettura hija aċċettabbli. Din il-tip ta' vettura hija aċċettabbli jekk ma jkun hemm l-ebda tama li jiġu żviluppati it-tabija tal fil-ferroviji jekk memx lebda tama ta' dan it-tibdil, mela għalfej ma nżidux il-produttività tal-tabija fuq it-toroq. Imma mbagħad tinvolvi l-politiċi u l-pubbliku biex jaċċettaw din il-bidla. Fi Franza l-organizzazzjoni li jiena nirrappreżentat irrakkomendat lill-Ministru li ma jsir xejn. Jiena ekonomist jina ekonomista jiddispjaċini imma mill-lat ekonomiku ikun aħjar li kieku ikollok il-vanniet u trakkijiet milli il-vanniet u trakkijiet fit-toroq milli jkollok il-karozzi imma ma tistax tikkonvinċi l-pubbliku U hemm punt ieħor mhux biex kwistjoniet fuq il-mega trakkijiet. ħafna aktar affarijiet li hemm bżonn li jsiru biex jittitjib is-sigurtà fit-tabija fit-toroq. Huwa possibbli li dawn it-toroq ikunu aktar sikuri jekk il-megatrakkiet huma parti minn soluzzjoni mela għax le Il-kwistjoni hija waħda politika l-att tekniku juri x'inhu huwa possibbli permezz ta' żviluppi pass wara ieħor, però fl-aħħar mill-aħħar id-dilemma hija waħda politika. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna Sur Professur tal-li żomt mal-ħin tiegħek. Issa s sur Alan McKinnon dwar l-loġistika. Mela, Jiena kont eh, kemm xejn impressjonat minn dan id-dokument, naħseb il-konsulenti kellhom biċċa xogħol ibsa. U permezz peress li kien hemm ħafna varjanti fil-riżultati preċedenti xorta ħarġ riżultat adekwat huma intalbu li jiffukaw fuq l-ispejjeż ta' tal-vetturi kbar. Jiena nippreferi nuża l-terminu longer heavier vehicles Jena preferi ma nużax il-terminu liħor. Huma ntalbu li jżommu ma loġistika u anke biex jarawx benefiċċji biex ikun hemm anke koezjoni ekonomika. Għastajt li kien hemm xi tip ta' bias hawnhekk. Minkejja dan, però naħseb il-konsenti għamlu bieċa xogħol tajba. Huma għażlu dawk l-istudji li huma l-aktar dettaljati u rigorużi ħafna minnhom huma li askluduhom askluduhom ħabba l fat li ma jaqgħux din il-kategorija. Min min eh, Min dawk li sponsorjaw dawn il-studji kienu gruppi ta' pressjoni li provaw jiġbdu lejn naħa waħda. Nasab li studju wieħed komprensiv minħabba restrizzjonijiet li kien apparti li kien hemm ċertu restrizzjonijiet, naħseb però li ċertu punti setgħu ġew elaborati u se nsemmi ftit minnhom. L-impatt ekonomiku pereżempju, naħseb li aħjar nitkellmu aktar fuq l-impatt ekonomiku ta' dan mhux biss x'ser tifranka imma l-benefiċċji indiretti fl-Unjoni ħaġa se ta' ġiet indirizzata hija ta' traffiku. Din din hija bbażata fuq il-valuri ta' elettriċità li ġew ikkonsidrati u palma spjega l-konsulent hemm varjazzjoni kbira. Sfortunatament f'dan il-qasam aħna bbażana ruħna ħafna fuq l-ekonometrika u ma konsultajniex l-industrija biżejjed biex naraw kif jistgħu jiġu użati E, dawn il-megatrak kitu fl settur l-aktar sekol minn batta li ġdan ikun istatina stampa aktar ċara ta' kemm ikun qed jiżdied aktar traffiku. Naħseb li il-vehicle reward factors u koll u importanti. Naf li huwa diffiċli li inti tagħmel monitoraġġ ta' l-użu ta' dawn il-megatrakkijiet li kieku kollhom jispiċċaw fit-toroq tagħna. Il-problema hija illi ma tantx għandna data fuq fuq dan fuq dan il-każijiet għaliex inti timla l-ispazju mentri iżomm il-limitu tal-pis tal-vettura. Jekk hemm bżonn ta' aktar xogħol naħseb li hemm bżonn aktar data fuq id-densità ta' tabija fuq it-toroq biex inkunu nistgħu anke nkunu aktar speċifiċi fil-modell tagħna. Issa fuq il-modal split, fuq il kif jintaqsam it tabija permezz tal-mezzi ta' trasport, dan jiddependi fuq l-istimi li jinti tal-loka għal valuri ta' elastiċità. Ħafna minn din l-analiżi assumiet illi mezzi ta' trasport anzi ma konsidraċ fatturi bħal kualità ta' servizz u kemm u kemm wieħed jista' joqgħod fuqhom. Is-sistema Ewropea bħalissa m'għandix servizz ta' kwalità għal konsumaturi tagħha, però eh, qed timxi l-qoddim bil-mod il-mod u bil-liberalizzazzjoni tal megatrakijiet ikunu nistaw inneħħu il-kompetitività tal-prezzijiet u tagħtihom inċentiv biex ikunu jistgħu tejbu standards ta' servizzi tagħhom. Issa punti ġenerali biex ninkonkludi, naħseb li huwa importanti ħafna li naraw li l-istudji l-aktar pożittivi fuq il-megatrakkijiet huma dawk li huma ibbażati fuq l-esperjenza reali. Il-megatrakkijiet mhumiex kunċetti teoretiċi, għanna nħarsu l dawk il-pajjiżi fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja ma nix ninjoraw l esperienza ta' pajjiżi oħra li jużaw dan il-vetturi għal ħafna snin. Mem lebda pajjiż li il-liberalizza dawn il-vetturi imbat ġemmur lura minn kemtu għax ma marrux tajjeb. Naħseb li għalhekk hemm biżejjed eh, evidenza li turi li dawn il-vetturi li għandhom jiġu konsidrati. u koll, mux nid-dibattu jekk għan nibżonnom jew le, imma nistabilixxu megatrakiet li se ksin aktar benefiċċji u jnaqqas l-ispejjeż biex inti ma il-pis imma żdid l-ispazju u tiżgura illi ikollok infrastruttura Ewropea minn ma jkollok għalfejn tinvesti fil roundabouts infrastruttura oħra dan għalhekk jibbaza ruħu fuq il-qasma bejn mezzi ta' trasport. Grazzi ħafna. Mela, issa, kallim li mis fuq il-trasport u il-mobilta. Jina u koll, ser nkun qed nitkellem bl-Olandis. Mela, mod ġenerali naħseb li din dan kien studju tajjeb jekk l-introduzzjoni fuq l-introduzzjoni tal tal-mega-trakkiet u din tista' tiġi preżentata lill-udjenza u rajna wkoll x'inhuma problemi li jistgħu jinqalaw. Reviżjoni tiegħi hija li għal dak tal-Professor McKinnon għalhekk itkellem biss fuq punti fejn għandna opinjoni differenti. Jekk tħares lejn is-sitt effetti l-influss tat-traffiku huwa l-aktar punt diffiċli. Raġuni hija li huwa diffiċli ħafna li inti toħroġ riżultati fuq livell Ewropew. U tittama din il-mistoqsija. Kemm dawn il-magritrakkijiet ser tassew jużaw toroq sekondarji u terġari naħseb li dawn jistaw jivjaġġaw biss fuq il-toroq prinċipali. Għandak ukoll il-kwistjoni tal-gassijiet effett serra u s-sigurtà dawn ovvjament huma aspetti relevanti ħafna imma huma dependenti ukoll fuq xi kkawżhom u kemm ikun hemm bidla fil-mezz tat-trasport li tiġi kkawżata mill-megatrakkijiet il-professur McKinnon qal li jekk tħares lejn il-benefiċċji ta' l-analiżi ta' benefiċċji tal-ispejjeż fit-traffiku, naħseb li dan huwa punt importanti ħafna jekk tagħmel analiżi. Naħseb li dan mhux qed isir biżejjed dan ir-rapport. Naħseb li ħaġa li jiena notajt f'dan l-istudju kienet li r-Renju Unit ġiet eh, ġiet ikkonsidrata darbtejn u Franza u l-Ġermanja u Spanja laqas kienu suġġett tal-ebda studju f'dan ir-rapport u naħseb li dan għalhekk iwassal għal riżultat mhux daqstant oġġettiv. Għalhekk bħalma jiena diġà hemm bżonn ta' analiżi SWOT li ma tagħtikx riżultati ekonomiċi għal soċjetà kollha kemmi. Xinarju oħra interessanti li jiena xtaqt li rajt ukoll huwa l senarju hekk sejjaħ corridor senarju fejn l-istati membri jkunu jistgħu jaqblu bejniethom jekk hux ser jippermettu illi dawn il-vetturi kbar u twal fit-toroq tagħhom se jħallhom joperaw fit-troq tagħhom u f'liema parti ta' territorji tagħhom ser ikunu jistgħu dawn joperaw. Ovvjament hemm ċertu dispożizzjonijiet transkonvenali fid-direttiva u jista' jkun hemm min ma jgħid għalfejn m'għandniex nistendu dawn dispożizzjonijiet. Ħafna riċerka teoretika saret imma fuq l-idea ta' riċerka prattika fuq skala akbar Nasab li dan huwa neċessarju jekk inti trid li jkollok sitwazzjoni aktar ċara. Mikrofonu għal kellim jekk joġbok. Issa ngħaddu għal kellim li miss kejs għal ħames minuti. Mela jien se nibda brevizjoni ta' dan ir-rapport jiena nixtieq ngħid illi Dan ir-rapport huwa riċerka tajba ħafna u anke riċerka fuq il-problemi u l-konklużjonijiet fuq l-impatt fuq id-daqsijiet u l-piżijiet. Imma dan mhuwiex studju komplet. Konklużjonijiet dettaljati u mod partikolari l-għażla ta' xenarji mhux neċessarjament jirriflettu il-problemi li huma identifikati fir-rapport prinċipali. Naħseb illi li jo tassaw neċessarju biex ikun biex nadottaw politika hawnhekk huwa li kolna aktar rapport aktar bazat fuq il-fatti fuq għalfejn hemm daqshekk varjazzjoni bejn dawn il-studji. Smajna ukoll lum fuq l latti pożittivi ta' dan ir-rapport naħseb illi stabilixxa differenza bejn l-elastiċità li li taffetwa il medja ta' trasport kif ukoll dak li taffetwa il-tabija ta' toroq innifissa u din l-elastiċità tista' ukoll tirrifletti bdil fil- stockholding u fatturi oħra dan għalhekk jaffetwa il-kilometri li jagħmlu il-vetturi u l-kilometri jagħmlu il-vetturi juru xampat se jkollhom fuq l-ambjent fuq toroq u affarijiet oħra. Għalhekk importanti li tagħmel distinzjoni fuq dawn l-affarijiet u kif ukoll li turi l-varjazzjoni li hemm fir-riżultati minn ammissjonijiet tal-gassi ta' effett serra kif ukoll statistika dwar it-traffiku fit-toroq. Issa fuq id-djufijiet li hemm f'dan ir-rapport jiena eh, sibt uħut minn dawn nixtieq nsemmihom il-load factors per eżempju, fatturi ta' tabija, dawn huma essenzjali importanti li inti tinkludi l-użu wiesa tal-HVs li waqsu għal nuqqas tal-LGVs, nuqqas fl-użu tal-LGVs. Dan diġa huwa hemm użu baxx tagħhom. U dan jista' jkun kritiku fuq l-impatt ambjentali għalhekk għandu jiġi inkluż. It-tibdiliet loġistiċi li ser ibidlu l-spejjes għal għal kull tonnellata għal kull kilometru, dan ukoll ivarja fil-konsum tal-prodotti. Hemm ċertu studji wkoll fuq l-investigazzjoni bħal food miles, per esempio, kemm il-mili jagħmel l-ikel qabel ma jasal għandna. Mux nidħol f'aktar dettal imma kif dan il-network jaffetwa mhux biss l-impatt ekonomiku imma anke l-impatt ambientali anke fuq il-spejjeż Essenja ħaġoħra li hija nieqsa minn dan il istudju huwa li dawn ir-rapporti differenti li jiddistingu Imma distinzjoni bejn l-operaturi għal ta' dawn it-trakkijiet għall-anijiet u l-finijiet tagħhom u dawk illi jihdu tabija eh, ġenerali. Hemm differenza bejn dawn l-użi u dawn ukoll għandhom jiġu konsidrati u għandhom jiġu rikonoxxuti fil-istudji il-għażla tal-eżerċizzà li ġiet insemmija dan huwa wkoll puntat ħassib għal tonnellati għall ammont ta' tonnellati li jiġu konsmati dan jista' jkun baxx ħafna imma jista' jkun li jkun eh, ola għal kilometri għal kull vettura u l-kull tunnelat għal kull kilometru. Il-studio Zvediż juża periodu ta' xar snin li fihom ma kien hemm l-ebda tibdil fl-LHVs. Dawn 10 snin fid-disajnijiet kien hemm nuqqas fil-mezz tal- kif jinqasam mal-tabija fit-toroq ta' 20%. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel bħala konklużjoni peress li ma tantx fadal ħin. Naħseb li biex nifmu nuqqas ta' konsens, nuqqas ta' ftehim li jaqgħu hawnhekk, kemm fl-opinjonijiet kif ukoll fir-riżultati tekniċi, irridu nżommu f'moħħna li l-operatur biex jifranka l-flus mod intern mhuwiex l-istess bħal li wieħed jifranka l-flus mod totali jekk inti Tikkun tsidru l-konġestjoni, l-ambjett ambientali u affarijiet oħra, jekk inti tnaqqas l-ispejjeż għas-soċjetà kollha kemm hi, dak huwa l-am prinċipali tal-politika jana nieħdu. Ma naħsibx li se nkunu nistgħu naraw progress f'dan is-suġġett sakemm ikollna qafas li jkun fisseħ li jindirizza dawn il-punti ta' mode shift u spejjeż esterni sakemm dan jidħol fisseħ se jkun diffiċli ħafna li insibu soluzzjoni aċċettabbli mod soċjali u b'mod tekniku għal din il-problema. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal membri issa se naqra l-lista jekk jaġobkom indikaw tixtuqu titkellmu is-Sur Grosh, is-Sur Alcatran. Mr. Rike, Mr. Ertug, Mr. Benyon, Mr. Koch, Mr. Kramer. Okay. End of. No more. Mela, daqsek ma tistawx tellaw ma tistawx titrobu l kema fil-tlat kwarti li ġejjin għandkom żewġ minuti kull wieħed. Żommu mal-ħin, isru grox, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett nixtieq ningrazzja għal dan l-istudju, l-analiżi ta' din l-istudju minna tagħna minna tagħna tal-politiċi dejjem ħajkun ikkumparat mal dak li aħna stennejna bħala riżultati. Naturalment aħna naw kol ċertu pressjoni politika u ċertu għanijiet politiċi u koll u għalek aħna forsi biex nabdaw tip ta' kummenti. Mela jina nishtiq li dibattitu nkomplu għaddejjin bieħ u jina naħseb u koll illi fil-fat aħna għamilna proposta tajba jġifiri illi aħna rridu naraw u nifmu li huwa diffiċli noħorġu b'regola waħda tapplika l-Unjoni Ewropea kollha. U fil-fatt inti diġà semmejt illi il-lat ekonomiku diġà kien analizzat minn dan is-settur U iżda huwa diffiċli li naraw li dan sar bir għaw kif suppost għada xejn differenti meta naslu għal prattika u naslu sabiex għadha eżempju, morru nixtru xi megatrak kun nibdew nużaw. Aħna rridu naraw ukoll illi dan verament ħajkun mod iktar effiċenti mit-trasporti l-oħrajn li bħalissa din nużaw aħna qegħdin nippruvaw ngħinu l infrastruttura tal-ferrovija iżda jekk l-istati membri mhumiex qed jinvestu fil-ferrovija aħna naturalment nkunu rridu naraw eżattament x'inhuma t-tendenzi u fiex hemm il-potenzjal ta' tkabbir jiena fil-fatt aħna nistgħu ngħidu wkoll li l-pubbliku hija tiħallas għall effetti fuq is-saħħa tal-bniedem, fuq eh, l-ambjent, fuq eh, l-infrastruttura u dawn l-effetti irridu jkunu kalkulati skont ir-reġun u skont il-pajjiż u mbagħad noħorġu b'riżultat iktar koerenti. Jiena naħseb li dan għandu jkun il-bidu ta' diskussjoni iktar oġġettiva fil-ġejjin nittama li r rapport tiegħek imbagħad wara eh, l-elezzjonijiet f'pajjiżek nkun nistgħu niddiskutuh eh, bl-aħjar mod. Grazzi. L-elezzjonijiet, problema. Um, danka. Sra kadraj. Grazzi ħafna, grazzi tal-introduzzjoni li saret jina bħassur lajxt frid naħseb li għabbażi tal-istess data dawn il-studji jaslu konklużjoni differenti mod partikolari f'dak għandu xaqsam mal-elastiċità jew flessibilità. qed jintqal illi jekk inti jkollok trakkijiet kbar flok trakkijiet żgħar se jkollok inqas trakkijiet imma tista' tajt ukoll illi jekk ikollok żieda fil-kompetitività fis-settur tat-tabija fit-toroq dan ser jattira aktar eh, tabija fit-toroq. U dan ukoll se jkun askapitu ta' mezzi oħra ta' trasport. U anke askapitu ta' sigurtali xista' jkollok aktar trakkijiet kbar, aktar eh, peace u l-impatt ta' inċidenti ta' trakkijiet se jkun ikbar. U nafx jekk dawn il-persuni ħarsux lejn se jkunu l-ispejjeż esterni fa' kandu x'jaqsam ma' inċidenti ta' traffiku u dak eh, li li t-sir anke fil-manutenzjoni tat-toroq għandek ukoll fl-aħħar mill-aħħar il-mistoqsija li jekk aħna rridux li konna aktar traffiku fit-toroq tagħna jew inkella rridux li nkunu proattivi u nistimulaw mezzi oħra ta' trasport mod partikolari il-linji tal-ferrovija kif ukoll il-kanali il kanali tal ilma interni Dan huwa wkoll parti mill-pjan ta' trasport sal-2015 fejn l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni sabbilixxew x'numa l-għanijiet tagħhom biex jiġġeneraw il-trasferibilità mm, ta' mezz ta' trasport u mezzi ta' trasport mod partikolari dawk li jkollhom trasport li jkollu vjaġġi twal. Dan l-istudju qed jimxi f'direzzjoni differenti għalhekk kemm irridu E, kemm tassew dan il- rapport jgħidilna x'ridu niksbu. għazza ħafna il-kallim li jmiss l-ewwel net fuq is-sigurtà skont ir-rapport se jkollna tnaqqis fuq il-kuna tjib fis-sigurtà dan kif kejjiltuh. Dan tkejjel skont il-numru ta' inċidenti u mhux numru ta' fatalitajiet għaliex qed ngħidu li se jkun hemm aktar inċidenti serji ma inqas minnhom ma nistax nifhem kif dan iż-żewġ fatturi ġew inkorporati biex jagħtuna stampa sħiħa fuq l-emissjoni tal-dijossidu tal-karbonju, aħna qegħdin nantiċipaw tnaqis fil-emissjonijiet tal-gassijiet ta' effett serra imma mbagħad fuq il-bdil permezz tat-trasport peress illi il-mezz tal-ferrovija huwa 30% inqas, 30 darba inqas mill-mezzi ta' trasport ta' toroq kif qed nikkonsidraw dan il-fattur. Imbagħad x'ingħidu għal għal l-użu differenti, il-motorways, il-toroq rurali, toroq urbani, żgur li se jkollna riżultati differenti jekk il-megatrakkijiet ikunu approvati għal għal toroq li huma diġà eh, diġa qegħdin hemmhekk u jistgħu jiġu użati għal dawn it-trakkijiet u minn flok ma naħdu approċċ ieħor ngħidu fejn dawn ma jistaw xizaw ċertu toroq minħabba il-limitu ta' pis. Fuq l-istess bażi l-istudju għajjem il-punt ukoll ta' il-spejjes għal-upgrades, għal-pontijiet u oħrajn. Dan ovvjament jiddependi fuq x'modell ikollna jekk ikollna approvazzjoni ġenerali, żgur li se jkun hemm bżon ta' manutenzjoni dan iwassalni għall aħar mistaqsija tiegħi minħabba diffikultajiet li għandhom l-istati membri biex ikollhom biżejjed biex jintaxxaw biżejjed lin-nies għal finijiet ta' kwistjonijiet li jibdu jindirizzaw. Se jkun hemm bżonn ta' ħafna investiment min-naħa tal-istati membri X'inhuwa l-perjodu li mistenni li l-Stati Membri jaġixxu fihom? Flima f'kemm jiġifier għandhom ċans? Grazzi ħafna l-kelima li Grazzi ħafna fil-fatt aħna Diġa diskutejna fuq l-studio u fil-fat aħna konna din nitkellmu fuq eh, kif nistgħu napplikaw dan il dan is-suġġett aħna rridu naraw ukoll li apparti mill kont kontijiet tal-ħaddima aħna rridu naraw ukoll illi fil-fatt anka soċjetà tagħna mill-lat ta' soċjetà aħna rridu naraw ukoll illi noħorġu bi studju li kemm jista' jkun aġġettiv. Aħna naturalment nafu li jekk ikun hemm art ċatta din tista' toħroġ ċertu riżultati differenti iżda jiena naħseb li dan l-istudju mhijiex biżej mhuwiex biżejjed sabiex aħna nkunu nistgħu niddeċidu jekk aħna nix nużaw mezz ġdid ta' trasport għal trasport tat-tabija jiena naħseb li rridu naraw aħna l-kost l-ispejjeż kollha. Intom istu wkoll pereżempju il-pontijiet, il-parking, il-parkings u t-toroq li rridu jinbidlu. Mbagħad daw l-ispejjeż allura minn ħajħallas għal-jom, daħat ma konsidrom. U mnax eżattament minn fejn ħanġbom dawn il-flus, ġifieri naħseb li minn dan il-perspettiva mhix possibbli u jkolli ngħid li dan l-istudju mimlija toqob minħabba li aħna hemm ċertu punti relevanti, jiġifieri l-ispejjeż li ħajkun hemm fis-soċjetà u anke fil-minaħa tal-li jitħassu minnaħa tal-gvern u amministrazzjoni minħabba li ħajkun hemm ċertu bżonn ta' ċertu bidli anke fl-infrastruttura dan huwa suġġett suġġett importanti li jista' jwassal għal telfa fil-kompetittività. U din sabiex aħna jkollna biżjed informazzjoni sabiex niddeċidu għandna bżonn ta' ħafna ktar informazzjoni milli għandna fil istudju Aparti minn hekk aħna eh, rajna li fil-fatt li tqabil kien ta' wis eh, isu sar bladdaċ, kien hemm tla pajizi biss li introduċew dawn il-megatrucks u semmew għandhom situazzjoni kompletament differenti, ma nasibx li il-test li sar per ġifiri fuq tlet pajizi u test tajjeb u rilevanti u speċi ta' avventura u li sar daqxejn kif ġibu laħar ġifiri jina naħseb illi hemm ċertu punti oħra li jridu ikunu inklużi bħal per eżempju l-użu tal-tattoro u l-bidla fl-infrastruttura. Grazzi ħafna, Sassur Dominik, jirġbu. Grazzi ħafna. Sur President, jena nishtu ningrazzja lil dawk li għamlu dan l-istudju u nejt li relevanti kif tamlu studju iżda nishti xorta għada nejt dawn tlet punti li wieħed għandu jżom f'moħħu. L-ewwel net hija problema illi tittieħed deċiżjoni fl-Ewropa kollha minħabba l-Ewropa għandha differenzi kbar dak li għandu x'jaqsam il-ġeografija, l-ekonomija, u eh, l-infrastruttura u l-mod ta' tmexxija. It-tieni l-impatt ekonomiku naturalment dan ħajkun pożittiv minħabba li jekk intom ħadpoġġu iktar eh, pis fuq il-trak naturalment iktar ħa l-emissjonijiet u ħajkollok valura aħjar għal flus li tkun qed fuq. iżda eh, naturalment nridu naraw ukoll dan x'effett ħajkollu fit traffiku dawk il-megatracks li daħlu fl-Iżvezja fil-fatt waslu għal sabiex jammontaw għal perċentwal qawwi fit traffiku. L-effett tal-megatracks fuq l-infrastruttura pjuttost evidenti, aħna din naraw li toroq żgur li ħaj jikunu affettwati u jmorru lura ħafna iktar malajr u naturalment ħajkun hemm bżonn ta' ċertu bidla minħabba ħajkolna bżonn ta' parking places apposta, eċetera. Aħna qegħdin naraw li l-numru ta' vittmi li jkunu jisfaw midruba f'inċidenti ta' traffiku jkunu ħafna iżjed meta jkollna trakkijiet u vetturi kbar minn dawk iż-żgħar. Jina ma naħsibx li intlaħqu ċertu konklużjonijiet oġġettivi f'dan l-istudju, naħseb illi dawn kienu konklużjonijiet soġġettivi illi kienu mexxija l-qoddim minn dawk li għadin jipproponu li produċu dawn il-trakkiet. Jekk aħna nħarsu lejn l-aspetti ta' soċjetà, naħseb li l-iktar ħaġa li tġina f'moħħna hija li rridu noqogħdu attenti ħafna Sur Herzog, grazie ħafna, Sur President, ma nafx aħna jekk nistawx eh, nsemmu dan il-katalgu li jisu sar metodu ta' copy-paste bħala studju, ma insomma, jina nishtun nkun naf min talab u min ta' eh, l-kompetenza li dawn il-nisa biex jamlu dan l studio u għalfejn jina il fat nishtiq nerġan semmi ċertu punti li diġa semmew. Eh, Sur mekkinan għalli meġ bizzejet informazzjoni Eh, u hemm bżonn li jkun hemm bżiet informazzjoni ħalli aħna nkun nistgħu nieħdu deċiżjoni fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ma rnexxilix li tagħmel impatt sa' studju eh, fuq dan kollu. Sur McKinnon għallu koll li s-servizz tal-ferrovija għandu jkun aħjar iva aħna Na, intom tafu li ħna provajna permezz tal-white paper li namlu għek, u ix nejt xaħġa oħra bil-gbar senġerita. Jina nix nejt li f'dan l-istudju mill bidunet taħna edin naraw li jinaħt illi fil-fat taħna edin nibqaw inżommu il trasport fuq it-toro. Iżda ħna nafu li jekk aħna nqisu wkoll mezzi ta' trasport oħra aħna nafu li dan il- modal shift mhux ħajsirek kif kien diskrit. Jekk naraw li rridu naqsu l-ispejjeż b'25% jew 30% jiena naħseb li aħna nistgħux nitkellmu fuq dan il-modal shift u anke jekk nirreferi lura għall-istudju li kien sar fl-2011 naħseb li meċa fejn nżid iktar, jina ma tantx għandi ħafna ħin, ħaj ħajskadu li dal-waqt żewġ minuti, iżda nixtieq nitkellem fuq l-ispejjeż aħna fil-Ġermanja ħajkonna bżonn ta' xidax-il biljun euro li ħajkun investit sabiex inbidlu l-pontijiet. E, Fl-Awstrija xi ħames biljuni, fil-Polonja laqas biss is-semmiet anke dawk huma qegħdin f'sitwazzjoni daqsxejn diffiċli u xi ħaġa nixtieq ngħid, eżis kollegi, nixtieq ngħid li dan l-effett ta' Ehm, mod ta' xift ta' traqliq dan ħajfisser illi fil-fatt jista' jkun hemm inqas vera space dak jendu qasam it-trasport iżda xorta waħda aħna ħassu l prest band oħra minħabba dan ħajkollu effetti u konsegwenzi negattivi anke fuq isma oħrajn. Ejja ma ninsewx dan u nixtieq ngħid xi ħaġa oħra jekk aħna nitkellmu fuq dan il-mega trucks u dawn il-monster trucks jekk aħna nibdew nużawhom jiena naħseb li verament aħna nafu illi da fil-fatt ħa jaffetwa ħafna il-klassi medja, aħna nafu il-kumpaniji medji, Għana rrid nafu illi fil-fatt mhumiex il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju li ħaj jibbenefikaw mill-użu ta' dawn il-megatrucks issa l-kumpaniji l-kbar li għandhom il-flus xinvestu f'dan il-farijiet. Ma nafx kif ma omsux dawn il nies li jippreżentaw kumpaniji żgħar ta' daqs medju, ġifieri jgħinu qogħdu daqsxejn attenti u zomu għajnina miftuħa. Is-surko. Grazzi ħafna sur President, l-għu għed nirgrazzi ħafna li sur Sirgina naħseb illi l-istudju tiegħu mhux daqshekk binnieqesek kif mhux komplut ċeċifirja kif qed jgħidu ħafna kollegi oħrajn aħna naħsbu li fil-fatt dawn it-trakiet it-twal. Allura aħna xi it nitkellmu eżattament għedin referu għal trakiet eżempju, 20 tunnellata, 40 tunnellata jiena naħseb illi Ah, verament dak li qed tgħidu intom ġifiri danni fit-toroq il-pontijiet, etc. u tanis ukoll dan ma nafx kemm ħajkun verament relevanti, rridu naraw eżattament id-dettalji. Issa, jekk aħna din nitkellmu fuq model ġdid ta' vetturi li fil-fatt ikollu sistema ġdida ta' brekijiet, ta' kameras u aħna qegħdin nippruvaw naraw li fil-fatt Eh, dawn mhumiex ħajkunu eh, mhux ħajkun hemm piżejjed impoġġu fuqhom iżda huma it-trakkijiet l-antiki żgur li ħajintefa' piż żejjed iktar milli suppost fuqhom u allura għalhekk ħajkun hemm konsegwenzi iktar negattivi fit-toroq. Nafu li kien hemm studju kolli sar Fairfort li eh, kien dwar koordinazzjoni tal-trasport tat-tabija fuq it-toroq. Jiena favur naturalment ta' dan it-tip ta' trakkijiet, iżda naturalment dejjem irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Sir Kramer, Iva, jiena naħseb li l-unika ħaġa pożittiva il ħarġet minn dan l-istudju hija li dawn li qegħdin waxxu l-istudju ħadd minnhom ma jaqbel la fuq l-ispejjeż, la eh, fuq punti oħrajn tekniċi ġifieri jiena jkolli ngħid li dan l-istudju mhux qed jgħinna. Hemm ċertu nuqqasijiet maħniex qas biss qed insemmu li dawn il-monster trucks mhux ħajkunu tajbina għal dan il-tip ta' trasport u aħna nafu illi per eżempju il-trasport permess ferrovija u ħafna inqas fl-Ewropa mill fl-Istati Uniti. U aħna ħadd ma semma li aħna rridu fil-fatt indajfu dan is-settur issa sabiex mm, kif għamiltu intom intom qabbiltu l-infrastruttura minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea aħna nafu li intom semmejtu pajjiżi li huma differenti ħafna aħna nista' għandna bżonn xi ħaġa li hija ġdida jkolli ngħid illi ħafna pontijiet anke fi Schleswig Holstein u anke postijiet oħrajn li bħalissa huma magħluqin minħabba li kienu qegħdin jgħaddu trakkiet tqalu jekk ħajkonna eh, trakkiet tqal li ħajgħaddu ħajkonna neġgħu nagħmlu ċertu bidliet u aħna rridu wkoll naraw li fil-fatt aħna ma nistgħux nibqgħu sejrin eh, f'din id-direzzjoni u f'dan l-istudju qed ngħid ngħidu wkoll qed inqablu mal-Istati Uniti wkoll u dan eh, u kontra dak kollu illi għedin naraw li għed sir fl-Europa, t-nsemmu 25% un-bat f'daqqa wahda nerġaw nejdu 45% U jina nasab li dawn il ċif li għadin jenadu mhuwiex realistiċi, aħna rridu naraw fil-prattika xinija situazzjoni l-aħħar punt, naturalment l-infrastruttura għandha tinbidel u mhux forsi kull pont għandu jinbidel rizza it-toroq kif huma mfasslin, per forsi jekk hemm ċertu dawrin fit-toroq dawn ukoll iridu jinbidlu. Allura jahna din naraw illi e, il-profit jgħet ikun iktar fidejn il-privat u iżda l-ispejjeż ċertu waħda din jitħallsu mis-soċjetajiet u minn dawk li qed immexxu mill-gvern, ġifieri ma tantx ħad tkun favur l-ċittadini din. Grazzi ħafna. Għan ħansum mill ħina li jaw kol. Nasib l ħagġa importanti li ħarġet minn dan kollu għalli aħna tkellimna fuq il-lat ekonomiku ta' trasport U aħna nafu kol li kienem minn għalli jekk aħna innaqsu il-prezzijiet ta' trasport Eh, fit-toroq tat-tabija na nafu li dan jista' jkun inċentiv għal-ferroviji jew eh, setturi oħrajn naħseb illi min qed jgħid hekk jgħid jgħix fl-ispazju. Aħna nafu illi aħna provajna ħafna niżviluppaw it-trasport tat tabija permezz tal-ferroviji u aħna naħsbu li jekk aħna nimxu fuq eh, it-tendenza li niżviluppaw il-dawn il-megatrucks u ndaħluhom fit-toroq tagħna aħna ħanamlu iktar distrizzjoni fissu u ħanamlu iktar diffiċli l-infrastruttura tal-ferrovija sabiex timxi il qudiem U naħseb li għandu jkun hemm bidla fil-mentalità u fil-mod eh, ta' kif Eh, huma qegħdin jaħdmu fil-settur tal-ferrovija, iżda jekk aħna ħan nippruvaw nintroduċu il-megatrax aħna nażbu li ħana irdu kompletament is-settur tal-ferrovija u qatt ma jerġa' jqum fuq tiegħu. Minħabba li jiena naħseb li l-ikbar biża tiegħi Miex li ħana nippermettu l-megatrax fit-toroq tagħna bċertu perċentwal, aħna nafu illi din tista' twassal imbagħad għal xi trak illi jista' jgġor xi 60 tonnellata, mbagħad waraħ ħinġibu dak it-trak illi jista' jġor xi 72 tonnellata, ġifieri jisna qatt maħna ħanieqfu żgur. U eh, aħna nafu li waħda mill-kwistjonijiet li tinkwetani ħafna hija illi aħna rridu naraw għalfejn dan, kol, dan il-punt din il-proposta tal-Megatrax qed hemm daqshekk pressjoni fiha, e, fija. U il-punt huwa minħabba illi il-trasport e, fit-torq ħajkun irħassista, dan mhuwiex lan aħħari u aħna ma nistgħux ninjoraw kif qalet il-kollega il-konsegwenzi soċjali u l-ispejjeż soċjali sempliċement minħabba li trasport fit-torq ħajkun irħas. Tajib, mela issa ħan nati l-ura l-mikrofonu l-James, jek tixtiq twieġeb u anka t evalwazzjoni evaluazzjoni għarħan. Nipermetti l ħames minuti ċansa biex twieġeb. Unbaċ ftit minuti l-evalwaturi kollha jekk jixtieq jgħidu xi ħaġa. M'intix obbligat li tgħid xi ħaġa, James, imma d-demokrazija tippermettilek id-dritt li tirrispondi. Iva, kemm ħafna opinjoni differenti, jiena ħan ipprova nwieġeb lil dawk Illi illi staqsawni mistoqsijiet diretti. Intom, staqsejtuni kif qed inkejlu s-sigurta jekkux f'termini ta' inqas nies li qed imutu minħabba inċident fi traffiku aħna qegħdin inħarsu lejn rakkomandazzjonijiet ta' sigurtà din ukoll inħarsu lejn l-ispejjeż li huma assoċjati u l-ċifri li huma assoċjati mal-nies il-limitu f'inċidenti ta' traffiku, iżda mhux hekk biss. U aħna l-konklużjoni tagħna ġifieri illi dan ħajkun aħjar sabiex ikun hemm inqas nies illi jisfaw midruba jew jilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku huwa minħabba li jkun hemm inqas moviment ta' trakkijiet għalhekk aħna wasalna din il-konklużjoni. Saqsewnu kol kif uh, u min ħajħallas għal dawn l-upgrades li ħajkun hemm bżonn fl-infrastruttura. Speċjalment minħabba li m'hemmx ħafna flus uh, tal-pubbliku li jista' jintefqu f'dan kollu. Fl-Svezja huma ħarsu dan kollu billi umponew miżat aktar olja għal dawk li jużaw it-toroq. U fl-Olanda huma qalu illi ħajkollhom jridu jħallsu biss għal parking places oħrajn u mhux konsekwenzi ehm, soċjali li mbagħad iridu jitħallsu mill-kumpaniji privati. Mistoqsijiet oħra saqsewna jekk aħna injorajniex l-ispejjeż li ħajkolli ħallas il-pubbliku. Aħna fil-fatt diġà ħaresna lejn l-ispejjeż involuti f'dan it-tip ta' trasport ta' merkanzija. Aħna nafu illi l-analiżi ekonomiku ma jistax biss ħares lejn benefiċċju mhux lejn l-ispejjeż u aħna qegħdin nippruvaw niġbru flimkien il-fatturi kollha u anka s-sigurtà tal-ħarsien ambjentali u l-infrastruttura iżda fir-rapport aħna kien kollu din ngħidu li hemm ħafna inċertezzi u m'hemmx ftehim biżejjed dwar dawn il-punti aħna m'għandniex qegħdin nippruvaw nissuġġerixi b'dan ir-rapport li hemm riżultati u risposti ċari, iżda bażi tal-provi illi aħna għana tal-informazzjoni li għana vera illi il-pajizi u varjaw ħafna mu wieħed għal ieħor iżda aħna naturalment iridu nikkonsidraw kellna nqisu dawk il-pajjiżi li diġà introduċew dan kollu x'qegħdin jagħmlu. U naħseb li nista' ngħid li abbażi ta' dan l-istudju hemm ċertu benefiċċji li jistgħu joħorġu minn dan kollu, iżda hemm impatt ukoll ma jistax aħna naqbdu u nieħdu deċiżjoni Eh, nġelkulkom nġelkulkom tu deċiżjoni għabbaż ta' informazzjoni li għandna bħalissa. Għax biex bizzejiet, kena hemm nakkużani li dan l-istudju huwa eh, mhuwiex oġġettiv biżejjed, anzi suqet iżomm naħa waħda qed jirrappreżenta opinjoni ta' grupp partikolari li ma naqbilx ma' dan. Ma sibx li kien hemm iktar mistoqsijiet, iktar li kien hemm kummenti. Iva, aspetti soċjali, per eżempju, l-emissjonijiet tal-gassid baffet serra tista' tevalwaw dan kollu, iżda is-sinjali mhix ċari l-idea illi jekk ikollok xi tip ta' modal shift mill-ferrovija għal fuq it-toroq, naturalment ħajkun hemm iktar għasjed beffet serra, iżda aħna fl-istudju tagħna raġuni għalfejn. Aħna qegħdin ngħidu illi fil-fatt ħajkunem hemm inqas gassijiet beffet serra u minħabba illi ħajkunem inqas trasport ħajkunem hemm inqas vettur li ħajtrasportaw iktar tabija. Nasib nistani għafaw. Thank you, Ray. I've got two minutes now for each of our um, uh, reviewers. Professor Crozet first. Oui, eh, merci. <coughs> merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on est typiquement dans des situations. Grazie, Sir President. Dawn huma sitwazzjonijiet. Sir President, fejn naħseb li kulħadd jista' joħroġ b'karatteristiċi differenti. Jekk fi Franza aħna nżidu il-limitu tal-veloċità fit-toroq żgur li nistgħu navvanzaw iżda bad dan jista' jikkawża aktar imwit fit-toroq u għalhekk pereżempju l-gvern ma jiddeċidix li jagħmel hekk minħabba il dan jista' jkollu konsegwenzi għar issa dwar il-trasport ta' tabija aħna nafu li hemm u huwa favur minn huwa kontra, iżda dawn it-trakkieti hemm minnhom milli ilhom fit toro għal periodu twilu u jekk dan il-model shift ħajsi dan mhux ħajkun model shift ewlieni minħabba li hemm ċertu trakkijiet li fil-fatt ilhom fit-toroq tagħna. Jiena favur it-trasport eh, fit-toroq permess tat-toroq, iżda favur ukoll sistema ġenerali li anke timxi fuq il-linġel li semmew il-Ġermanja u naħseb aħna rridu naraw ukoll eżattament ċet jiġri fil-pajjiżi l-oħrajn fis-sessin analizzaw is-sistema teknika ta' dawn il-vetturi bħal brikiet oħrajn. Issa dwar il-benefiċċji ekonomiċi ma naħsibx li din nistgħu nqabbru ma l-istess ħaġa ma trakkiet ehm, kbar. Aħna rridu wkoll nqisu il-level ta' sigurta ħna ma nistawx naqbdu niddeċidu li ħanużaw iktar megatrax iridu wkoll nqisu il fat li aħna nixtiequ li jkun hemm iktar sigurta fit-toroq tagħna aħna rajna wkoll li ħafna kontrolli tisir fit-toroq dawn huwa tip ta' affarijiet li aħna rridu nagħmlu aħna jiena nejdu dan minħabba li favur dan il tip ta' trasport. Il-Professur McKinnon Dak li aħna rridu nsaqsu lil nafusna huwa x'ingħidu fuq ċertu kumpaniji illi mandomx l-alternativa illi fil-fat jamlu din l-azla minħabba l-infrastruttura taħħom huma bil-forsi li jużaw it għat trasport. Ġifiri aħna din inwaqfu li daw il-kumpaniji mill-li jistaw jamlu upgrade fil-monta kif imexxu il-ħidma tagħhom minħabba ċertu restrizzjoni diżlem ċertu affarijiet li aħna qatt maħna ħanifmu. Per eżempju, low density freight. U jekk aħna eh, naraw eżattament x'huma il-restrizzjonijiet iktar huma eh, volumetric dawn ir-restrizzjonijiet, iżda dawn l-istudji li semmew dawn huma studji li ħarsu lejn xinar differenti u tipi ta' vetturi differenti. Iżda milli jidher aħna hawnhekk għandna ukoll piż fuq eh, ċertu pressjoni fuq il-vettura, per eżempju, vetturi li għandhom li jistaw iġorru, per eżempju, 60 tonnellata, iżda rridu narraw naraw ukoll nqisu l-cubic capacity. Iżda aħna għek rridu nqisu li dawn eh, il-vetturi fil-fatt jistgħu jkunu iktar tqalu għal din raġuni kollom effetti oħrajn. Issa dwar l-aċċessibilità ta' dawn il-vetturi aħna nistgħu nimxu b'mod iktar li aħna Nistgħu naraw li ma tip ta' toroq jistgħu fl-ma tip ta' toroq jistgħu jissu u minn fejn jistgħu jgħaddu naħseb li rridu jkunu daqsxejn iktar kreattivi fil-mod ta' kif aħna nħarsu lejn dan kollu. Sakemm aħna nħarsu lejn vetturi eh, u tip ta' vettura waħda u nħarsu bistej il-ferrovija qatt ma aħna ħansibu soluzzjoni. Ja, ik zou als uh, algemeen opmerking nog willen meegeven dat Um, the Sur Brinix, jina kol ma xtaqt namel huwa li najt li huwa wis mhux probabbli daqshekk li f'medda qasira jew medja ta' żmien ħajkollok ikbar domanda għal trasport bit-toroq u tabija bit-toroq fit-toroq u għal daqstant il-mezzi ta' trasport iridu kemm jista' jkun ikollhom produttività kemm għall ferroviji kif ukoll għal xmajjar u l-kanali u l Ehm, mezzi ta' trasport oħrajn. Imma fuq il-ferroviji u fuq l-xmajjar, l-kanali, rridu naraw li namlu l-almu tagħna sabiex bekk trasport ikun kemm jista' jkun effiċenti u kemm jista' jkun ma jkollux impatt ambjentali. Dak il-punt li xtaqt nagħmel. Grazzi, l-aħħar iżda mhux l-inqas l-Onorevoli Bokken. Grazzi President, żewġ punti jiena ekonomista ta' trasport imma nipprova nkun eh, individu intelligenti wkoll. Nafu li l-spejjeż esternu molin ħafna għall ferroviji jekk iżid jekk tnaqqas l spejjes interni jkollok iktar u s-probabli l spejjes soċjali ħajżdiedu wkoll. Dan punt importanti sema qabel ukoll fid-diskussjoni u naħseb l-importanti nżommu dan il-punt f'moħħna meta nkunu tinfasslu id-deċiżjonijiet tagħna. It-tieni punt il-pis u d-daqs. Nafu li hemm nuqqas ta' data fuq il-volum, fuq ċilindrata tal-magna, etc. Imma rridu naraw li ma jkunx hemm effett fejn ħafna jmur tajjeb u ftit u ħafna jmur ħażin, għaliex jekk tressaq xi ħaġa bħala definizzjoni ħatkun tajba l-naħa u ħażina għall-oħra, speċjalment dawk li huma dajfa. Għalhekk rridu l-ewwel qabel kollox ma jkollok situazzjoni fejn qed tieħu minnaħa biex tagħti lill-oħra. Dan irridu narfuh u nindirizzaw bħala professjonisti bl-iktar mod ibbażat fuq l-evidenza. L-aħħar punt. Xi ħaġa li ma tantx semmit fid-dibattitu imma diġà popolari fl-Ewropa, il-prezz. Biex nindirizzaw dawn il-kustjonijiet tan diffiċli, jekk aħna ħnajdu ħannaqsu l-ispejjeż interni għall-operaturi, jekk aħna dan nerġaw eh, niksbuħ lura dawn il-miżati permezz ta' mizati fit-toroq, per eżempju, għal burdnara u għal dawk li għamlu trasport fit-toroq, naħseb li nkun jiswina ta' ġdid, ta' ġid. U dan punt li ħareġ fl-evalwazzjoni tal-istudju tiegħi għallek irridu li l-ispejjeż esterni jiddaħlu fis spejjes internu kolma jekk irridu taħita deċiżjonijiet effiċenti. Grazzi, ir-rapporter biex nikkonkludu minnħatijak. Grazie ħafna President. Kien diskussjoni interessanti ħafna u ħan nitkellem bl-Ingliż għax mhix suġġett tekniku aktar biex naħlaq skużawni li kont taħrax fi kliemi fil-bidu imma mill-kontenut naħseb li kellna naħseb ħanżomm ta' din il-fema. Kien hemm punti differenti mill-esperti Dan ma tantx kien jista' jinftiem tajjeb mid-dokumenti meta taqrom mal ewwel daqqatajn, imma l-ħasra hija li f'kull studju kollox huwa possibbli jisu u m'għandniex dokument fondamentali li nistgħu norbtu fuq għad-deċiżjonijiet tagħna. Din hija l kwistjoni, irridu niddiskutu dan fil-Kumitat kif ħanimxu, jiena xtaqt valutazzjoni tal-impatt mill-Kummissarju ikolla ngħid, iżda l-Kummissarju ma tantx prova jindirizza l-affarijiet bil-ħeffa. Dak kollu li kellix ngħidilkom, grazzi sinjuri, kienet diskussjoni interessanti ħafna, prezentazzjoni interessanti ħafna u issa rridu naraw kif nistgħu nkomplu b'dan id-dokument ukoll interessanti. Grazzi, rapporter, ngħid il-President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja Is-Sur Stier mill-Stier Davis Cleave u anke l-erba eh, kellima li għamlu l-evalwazzjonijiet, professur McKellen, Brix, Flocken, għal kontribut tagħhom f'dan id-dibattitu. Naf li kienet diskussjoni qasira imma taħraq imma dik il-ħin li kena dak il-ħin li kena lina. Xorta minix konvint għal nabżon bżon trakkijiet itwal, meta l-trakkijiet eżistenti tagħna kapaċi resqu l-arja minn kull naħa tal-vagun ehm, fej kunem il eh, u xofira, fil-containers, fil-trakkijiet u t-niprofaw ntejbu għom, għalfej ma nix ntejbu trakkijiet li għanna minflok immorru għal trakkiet it-twal. Dak punt minna ħatijaj, forsi kolkom il-ħin taħsbu fuq u grazzi tal-ħin kajtu biex tejnuna f'din id-diskussjoni ja kwistjoni li dvarja ħafna minn membri tal-kumitat hawnhekk għal qalb ħafna ta' ħafna nies iktar mod diplomatika n nistan qiegħda eh, ma' grazzi xorta waħda l kulħadd għal kontribut tagħkom. Żewġ minuti biex toħorġu kollegi qabel ma naddu għat-task force tat-turizmu u ismiħni miss. Thank you very much. Thank you very much, Cameron.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 Okay, can we get started again, Carlo? Where are... Uh, uh, Tajjeb, nibdow, l-esperti jistaw jiġu għawnek, ribi. Could I ask you, those people who are not staying in for the tourism? Daw kolla li mux sejbqa għaddin il-parti tal-laqa tagħna għal dan il-round table jekk iġobkom uħorġu dawk li ħajihdu sem għal dan il-task force ta' turizmu jekk iġobkom idħlu u nitlob lill esperti jiġu qribi ħdejn il-President. Tkunu tlafna, grazzi. So the next point on the agenda. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa il-round table fuq il-task force dwar il-turizmu, il-turizmu għal kulħadd, staġjonalità u aċċessibilità. Is-suġġett li ħan diskutu llum huma l-isfidi u l-enin għal politika ta' turizmu fl-Ewropa fuq istaġjonalità u l-aċċessibilità. Għanna l-Karlo Fidanza li ovvjament huwa il-president tal-Roundtable ta' Turizmu fisem il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Nitlob lil Karlo jagħmel introduzzjoni qasira manna ħames esperti magħna llum li rappreżentaw organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam ta' staġjonalità u aċċessibilità għandna sur Roberto Vitali li huwa president tal-Kumpanija Italjana Village for All għandna Lan Hermans, membru tal-Kunsill tal-Pjattaforma tal-Europa Age, Dani Silva li huwa koordinatur tal-proġett Ecalips fi Brussell, Paolo Bongini, president ta' Nextur f'Brussell u Eduardo Santander, direttur eżekuttiv tal-ETC, il-Kummissjoni Ewropea tal-Vjaġġar. Għanna membri tal-Kommissjoni mill-taqsima ta' turizmu, il-kap tal-turizmu, il-Sinjura Tardini u il-Sinjura Carrera mill-DG Imprizi. Min erbda domin iktar nitlob lil Karlo jagħmel introduzzjoni ta' 5 minuti, imbagħad għandna 5 minuti għall-esperti tagħna mbagħad diskussjoni miftuħa mal-membri. Karlo, jekk jogħġbok. Thank you, Chair. Grazzi, President. Merħba l-kulħadd, aħna għadna kemm bdejna xogħlijiet tagħna Task Force fuq Turizmu fiħdan il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu għandna dokumenti ta' tħejja u stabilixxejna li ser inżommu momenti ta' fejn niltaqgħu ma' xulxin round tables fejn aħna nistgħu niżviluppaw aktar il-femit tagħna fuq l-Istrateġija Ewropea Turizmu definita mill-Kummissjoni Ewropea bil-komunikazzjoni nitmur lura għal numru ta' xhur ilu. U anke fl-ambitu tal-Parlament Ewropew bil-rapport ta' inizjattiva li approvajna fil-plenarja ta' Ottubru tal-2011. Fiħdan dan ix-xenarju individwajna x'inhuma l-prioritajiet u llum qegħdin nindirizzaw l-ewwel priorità għanna zon suġġetti marbuta sfiq ma' xulxin, eh, suġġett ta' staġjonalità u suġġett ta' aċċessibilità, jiġifieri turizmu għal kulħadd. Istaġjonalità hija emerġenza vera u propja għal turizmu fl-Ewropa. Kullimkien fej nżorna bid-delegazzjoniet uffiċjali stajna naraw bajnejna kif l apparaturi kollha tas-settur jilmentaw dwar il-fatt li huwa diffiċli li kollok kompaniji kompetittivi li kampaw jekk jaħdmu xarej jew tliet xhur fis-sena skont it-turizmu li jkun hemm jew l-offerta ta' turizmu li tiġi proposta. Għaldaqstant il-ħtieġa li tawwal istaġun turistiku għandha tkun priorità li jilqaw ħafna operaturi tas-settur. Mod parallel, aħna ektar minn darba sħaqna fuq il-fat li hemm bżonn nagħtu tweġiba l dik il-firxa wiesa ta' ċittadini Ewropej madwar 80 miljun ċittadin Ewropew li huma diżabbli li nistgħu nżidu magħhom nies bi bżonnijiet speċjali bħal pereżempju dawk li għandhom problemi fil-tip eh, ta' jekk li jistgħu jieklu jew inkella ċertu allerġija, eċetera, u anke l-mod kif eh, jiċċaqalhom il post tal-ieħor, il-mod kif jagħmlu l-vaganza tagħhom, il-mod kif jivvjaġġaw, irridu nqisuhom għax huwa punt importanti minħabba n-numru tagħhom u aħna etikament u għanna dmir li n-tuħam tweġiba etikament hija xaġa tajba biex huma jkun jistgħu jkunu turisti bħal oħrajn u minnaħa l-aħra nħossu li huwa utli u jista' jiswinna taġit ekonomikament għall imprizi Żewġ affarijiet flimkien jgħidulna li jekk ninvestu fir-rigward l-aċċessibilità turizmu għal kulħadd tista' tfisser li jkollha impatt importanti biex nillimitaw l-effetti ta' staġjonalità kbira tal-industrija ta' turizmu. Għal dan il-għan aħna xtaqna nipromovu din il-laqa U aħna rridu li wara d-dibattitu li niftħu l-lum u l-kontributi li jiġu wara li jistaw jiġu anke minn ħafna partit interessati li jtnara prezenti għawnek fis-sala, bekk nkun nistaw natu segwitu għal din id-diskussjoni permezz ta' eh, miżuri ta' appoġġ fuq livell parlamentari fuq dan is-soġġett. Nala billi ngħid li aħna minn żmien twil issa inna nibdejna azzjoni għal ehm, sostenibilità, staġjonalità u aċċessibilità turizmu, turizmu għal kulħadd u t tielet sena budgetarja waħda wara l-oħra fejn aħna bdejna l-azzjoni ta' tħejjija b'budget speċifiku għal turizmu aċċessibbli li huma riżorsi li l-Kummissjoni Ewropea issa qed tuża biex tippromovi proġetti konkreti biex tappoġġa dawn il-politiki. Għal daqstant qed inkunu konformi ma' dak li stabilixxejna li huma prioritajiet għalina imma aħna nixtiequ nkomplu naħdmu f'din it-triq. Nittama li bil-kontribut tal-esperti l-lum u dibattitu li se jkonna ma' kollegi ikonna informazzjoni importanti. Grazzi. Grazzi ħafna, jekk nibda, nista nibda l-ewwel bis-Sur Roberto Vitali li huwa President għal Villaċ għal kulħadd Organizzazzjoni Italjana. Sur Vitali, jekk jogħġbu ħames minuti. Grazzi President. Grazzi Viċi President u grazzi lill membri kollha tal-Kumitat li xtaqu u rridu jorganizzaw din il-laqa tal-lum. Village for All hija kumpanija li taħdem biex ikun hemm ospitalità aċċessibbli għal kulħadd fil-qasam tat-turizmu. Ħloqna proġett bil-patroċinju tal-Ministeru tat-Turizmu Taljan, l-Aġenzija Taljana għat-Turizmu, ENIT, u anki għal Eh, organizzazzjoni għal min għandu camping u villages apposta turizmu. Aħna għanna u koll eh, abbonament mal-Federazzjoni Taljana għal nis disabilità fit turizmu aħna membri u koll ta' Score International bil eh, li jaqda li tħossib il-managers, l fija l managers fit qasam ta' turizmu u aħna għandna wkoll laqda ta' professjonisti li jieħdu ħsieb il-turizmu sostenibbli. Isellimkom issellimkilkom il-direttur eh, u anke l-viċi direttriċi li xtaqo jkunu hawnhekk biex jieħdu sehem din il-laqgħa tant importanti. Il-missjoni tagħna hija li noħolqu opportunità għal vakanzi għal kulħadd li kunem inklużjoni mhux biss għan nies b'diżabilità imma anke min għandu problemi bil-ikelli eh, stajikol, min għandu problemi żgħar, anke problemi ta' ċaqliq, ta' sensi, tal-mod eh, kemm jista' jitċaqlaq jew le, il-kulħadd. Biex bekk nkun nistgħu nolqtu l kulħat għalli jkun hemm turiżmu verament aċċessibbli għal kulħadd aħna rridu najdu li l-kumpanija tagħna Village for All hija msejsa fuq ħtiġijiet għal kulħadd. Aħna rridu noħolqu possibiltajiet ta' aċċessibilità għal kulħadd ma nħorġux liċenzji għal aċċessibilità għax nafu li m'hemm standards għal aċċessibilità għaliex kulħadd għandu eżiġenzi differenti skont min ikun, skont il-ħtiġijiet tiegħu, skont il-limitazzjonijiet tiegħu, eċċetera, skont l-esperjenza tiegħu wkoll għalek barra l-accessibilità aħna rridu ospitalità tajba l-kulħadd, ġifiri naħdmu mhux biss fuq l-accessibilità imma anke fuq il-kapaċità li aħna nagħtu tweġiba l-ħtiġijiet li dawn il-klijenti għandhom meta jmorru għal btala tagħhom. U għalhekk għandek il-verifiki ta' x'tista' tejjeb, kif tista' tintervjeni u t tip kontinu li huwa lan aħari tagħna għaliex strutturi li jkollhom ċertifikat minn għandna jiġu kontrollati kull sena u lan tagħhom huwa li jtejbu kostantement u kontinwament l-aċċessibilità. Palissa aħna naħdmu fl-Italja u Kroazja u dal-waqt nkunu preżenti fil-Brażil, Benelux, fil-Renju Unit u anke fil-Ġermanja. Is-sistema tagħna ta' ħidma ħloqna app li jismu V4A inside li permettin noħolqu informazzjoni għal ħtiġijiet tan-nies u mhux għat-tipoloġiji ta' diżabilità differenti li ħafna drabi nirreferu wisq għalihom. Din is-sistema tippermetti li noħolqu dan il-metodu ta' informazzjoni li jkun indipendenti mill-liġijiet u l-miżuri nazzjonali u għalhekk għandu lan li jwieġeb l-ewwel qabel kollox għall konsumaturi għat-tiġijiet tagħhom itihom l-informazzjoni biex bekk ikollhom għażla. Dan xi fisser? Ifisser li jkun hemm kondiviżjoni tal-valuri, tal-konvenzjoni ta' drittijiet tan nies b'diżabilità, kondivizjoni tal-kodiċi ta' mġiba tajba li hemm fis u aħna konsulenti wkoll tal-fira ta' Vicenza fir-Reġjun ta' Veneto fl-Italja fejn aħna għandna sissa l-unika wirja internazzjonali Ewropea fuq turizmu aċċessibbli fejn aħna nippreżentaw l-opportunitajiet kollha li dan is-suq jirrappreżenta, mhux biss fl-Italja ma l-Ewropa kollha. Għaliex il-punt ta' referenza tagħna ovvjament huwa hija l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna sur Vitali, issa jmiss lil Ann Hermans, membru tal-Kunsill għal pjattaforma Age fl-Ewropa. Ħames minuti, jekk jogħġbu. Grazie ħafna. Aziz membri ta' dan il-Kumitat, membri tal-personal u mistednin oħra, jiena soddisfatta li nistaniħu sem f'dan id-dibattitu illum u nixtieq naqsam magħkom xi punti mill-esperjenza tiegħi. Jiena ġejja minn Age Platform Europe li hija organizzazzjoni jew pjattaforma ta' numru ta' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw nies iktar imdaħlin fi żmien. U għalhekk tistgħu taraw anke fit-test tiegħi jiena ħniprova nara kif nistgħu ntejbu t-turizmu għan nies imdaħlin fi żmien u x'rwol għandha l-Ewropa x'tista' tagħmel ewropa f'dan ir-rigward. Hekk jiena ħejjejt il-preżentazzjoni tiegħi u nixtieq intikom xi punti bħala taqsira. L-ewwel nett. Jiena naħseb li madwar id-dinja tistgħu taraw li kull ma jmur hemm iktar nies imdaħlin fl-età. U ħafna organizzazzjonijiet ta' turizmu jiffukaw dak li huma jsejħu il-proporzjon iktar eh, ta' nies li għandhom inqas età minn dawk li huma l-iktar imdaħlin fi żmien. U din hija loġika li dawn wara kollox huma nies li jistgħu jieħdu sem ċertu tip ta' turizmu u verament igawduh. Imma ovvjament irridu jisu wkoll ċertu aspetti. Dawn in-nies ħafna drabi jużaw il-karozza inqas minn gruppi oħrajn. Ħafna drabi vjaġġaw fi gruppi, f'mawrijiet organizzati, f'tours ma jkollhomx ħafna attivitajiet sportivi, eċetera għandha stent punt ieħor importanti għal nies imdaħlin fl-età hija turizmu intern, turizmu viċin djar tagħhom. Għalhekk it-turizmu mhix biss kwistjoni ta' politika tal-Unjoni, ma' politika wkoll ta' livelli differenti ta' politiki differenti. Dan xe fisser? Ifisser li l-gvernijiet jistaw jappoġġaw it-turizmu mhux biss fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea imma anke awtoritajiet oħrajn li jkunu jistaw jkunu involuti f'dak li nsejħulu Unjoni Ewropea li tkun favur in-nies imdaħlin fl-età. Kull mawlenija hawnhekk hija l-aċċessibilità. Hemm numru ta' xejrit speċifiċi u ħtiġijiet speċifiċi fost in-nies imdaħlin fl-età. Nitkellmu dwar turizmu. Is-saħħa hija importanti u anke għandek vakanzi valuti mal-kura tal-anzjani jew inkella l-vjaġġi msejħin vakanzi għal kulħadd. Dan kollha naħseb huma aspetti li jistgħu jiġu klassifikati bħala li jaqgħu taħt aċċessibilità għax kulħadd għandu dritt li jagħmel vaganza. Dak li nistennu li naraw huwa li l-Unjoni Ewropea tagħmel monitoraġġ tal-kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni u mela possibbli għal kulħadd li jkun jista' ikollu eh, dritt u jgawdi mid-dritt għal vaganzi. Dak li naraw ta' sikwit u numru ta' organizzazzjonijiet fil-fatt diġa kienu involuti f'dan huwa li hemm min qed jintroduċi limitazzjonijiet fuq l-età per eżempju għall vjaġġar ma jistax ikollok assikurazzjoni tkun ta' ċertu età. U dawn huma affarijiet li nistgħu nagħmlu monitoraġġ tajjeb għalihom bir-reqqa. Issa, aħna rridu niżguraw li meta jittieħdu deċiżjonijiet ta' politika, l-utenti u l-partijiet interessanti interessati kun jistgħu jieħdu sem fihom. Dan punt li diġà tqajjem qabel għaliex naħseb li rridu niżguraw li n-nies imdaħli fl ma jintasawx meta nfasslu l-politika f'dan il-qasam. Nittama wkoll li nkunu nistaw nsaħħu din it-tip ta' politika u mhux ninsow il-dawn in-nies biex bekk ngħidu li l-Ewropa mhux biss tkun destinazzjoni numru wieħed għal turizmu ma turizmu wkoll favur n-nies imdaħlin bl-età. L-onorevol Sejmis Dani Silva, il-koordinatur tal-proġett Ecalips mill-organizzazzjoni ISTO għal ħames minuti. Grazzi, grazzi għal l-istadina, nirrapprezenta ISTO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali Turizmu Soċjali li mexxiet il-kunċett li jkun hemm aċċessibilità għal kulħadd meta marbut mal-attivitajiet ta' vaganzi, btajjel u turizmu kollu kemm hu. Il-fattura u lini mill-50 sena li n-nezistu kien mhux biss li nħolqu l-inizjattivi għal kulħadd biex ikun hemm aċċess għal kulħadd ta' turizmu imma anke li nappoġġaw is-settur u l-industrija stess tat turizmu. Biex bekk nkun hemm aċċess ta' turizmu għal kulħadd, kull eh, eta u kull tip ta' nies. Waħda mill-attivitajiet ewlenin ta' esto hija li jkun hemm kuxenza tal-kunċett ta' turiżmu soċjali permezz ta' promozzjoni u lobbying ta' politiki għal turiżmu u l-aqwa prassi kif ukoll nappoġġaw attivitajiet u azzjonijiet għal faċilitar ta' vaganzi għal kulħadd. F'dawn l-aħħar snin reċenti, speċjalment dawn l-aħħar xhur fil-fatt nista' ngħid, inizjattiva fil-kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u DG Enterprise kena l-inizjattiva Ikalips li kienet mnedija minn isto wkoll illum Ikalips hija intermedjazzjoni tal-lat politiku ta' isto flimkien ma' aspetti iktar prattiku kummerċali. Identifikajna l-fatt li t-turizmu kollu kemm huwa dipendenti fuq is-settur privat kollox ma kollox u ikalipso jibtama li s-settur privat ikun eqreb għal gruppi fil-mira li huma eh, nis li qed nitrattaw magħhom bħal nies b'diżabilità, nies imdaħlin fletta, eh, zaza u nies li għandhom diffikultajiet familjari. Permezz ta' Ekaripso, dawn in-nies għandhom kanal fejn jistgħu kollom aċċess għal kundizzjonijiet favorevoli kif ukoll informazzjoni informazzjoni kemm għall-utent ħari kif ukoll għall fornituri ta' servizzi li huma interessati li jappoġġaw jew jipromovu azzjonijiet, attivitajiet, attivitajiet kummerċali għal dawn il-gruppi fil-mira. Waħda mill-punti u l-enin għal din l-importanza li jkonna dawn iż-żewġ kunċetti ġej mill-kunċett li jrid jiġi identifikat ċar bħala kunċett Ewropew ta' turizmu soċjali. Tradizzjonalment dan it-tip ta' turizmu ġie identifikat bħala mezz tradizzjonali li jkun hemm f'kull pajjiż differenti u dak li nixtiequ nagħmlu llum permezz ta' Ikalipso huwa li jkollna perspettiva olistika għal kunċett ta' turizmu soċjali. Aħna fil-prassi tagħna fl-attivitajiet tagħna identifikajna li kull pajjiż fih dan l-Unjoni Ewropea b'xi mod jew ieħor għandu attivitajiet, għandu inizjattivi li huma rib il-charters etiċi tagħna. Issa importanti li kull wieħed waħda minna jista' jasal feqbil fuq dan. U bikalipso aħna sibna li kull ma jmur jidher li nagħtu din kapaċità u fema. Li turizmu mhix mezz li wieħed imur fuq vakanza, imma esperjenza kulturali hija Eh, mawra kif vjaġġ li aħna nipromovu. Permezz ta' Ekolipso nistgħu nagħmlu kommerċjalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti, ovvjament bla profit, biex nappoġġaw it-kabbir fis-settur imma e anke aċċess għal dawk l-erba gruppi fil-mira li fukajna fuqhom. Punti potenzjali oħra li rridu nirreferu għal-jom kemm fl-attivitajiet ta' isto kif ukoll l-attivitajiet tagħna fiħdan ikolibso huwa li aħna nemnu f'kunċett peress li aħna organizzazzjoni internazzjonali nemnu fil-kunċett ta' suq Ewropew. Identifikajna li ġeneralment l-attivitajiet fiħdan il turizmu soċjali baqgħu bej wieħdu ieħor kollha domestiċi, naraw dan fost ħafna stati membri organizzazzjonijiet għaqdiet li promovu il-servizzi ta' turizmu soċjali u matul iż-żmien dejjem żammaw attività fuq livell domestiku. Illum hemm interess dejjem jikber mhux biss minn naħa tagħna isto imma anke mill-partit interessati ta' turizmu soċjali madwar l-Ewropa u hemm irrieda li jmorru lilin mill-fruntieri. L-idea li jiskopru reġuni permezz tal-Ewropa u madwar l-Ewropa biex il-ċittadin Ewropej tassaw nġibhom qrib Grazzi. Grazzi, Sur Paolo Bongini, President Nextur Brussels. Għal ħames minuti. Grazzi għall-opportunità li għanna il-network tagħna, grazzi tal-li ħallejtu l-ġu hawnhekk u stedentuna u grazzi ta' din inizjattiva proset. Nextur hija network li kontrarjament għal dak li ġri s-soltu ma titwilix minn proġett ġifiri miex tkomplija ta' proġett li tnieda jew ġi finanzjat, anzi fil-verità hija netwerk ta' reġuni turistiċi eh, fost liktar lenin qed nitkellmu dwar reġuni fil-rigward minn fejn iġijin ir-reġun ta' Toskana li għandha presidenza ma' Katalunja hija importanti wkoll paka dawn kollha jappreżentaw. Eh, punt importanti għaliex hemm 27-28 reġun li huma importanti għandhom eh, rabta man netwerk tagħna hemm żewġ gruppi wkoll il-partit interessati, jiġifieri rappreżentanti ta' dawk li għandhom interess dan is-settur, b'imprizi bħal pereżempju ħaddiema fis-settur, għaqdiet oħrajn ambjentalisti, etc. u universitajiet. Ġifiri grupp importanti ta' 30 università li huwa marbut man netwerk tagħna. Dan jirrappreżenta Next Tour li huwa netwerk volontarja fejn dawk li jieħdu sem kull sena iħalsu abbonament biex ikun jistgħu jiformaw parti minn dan. Ġifieri sa netwerk politika li timmira lejn is-sostenibilità. Sostenibilità mifhuma bl-iktar mod wiesa possibbli, ġifieri l-ambizzjoni li l-ġenerazzjonijiet tal-futur inħallulhom territorju u riżorsi eh, tajbin, anke jekk illum nużawhom u nużawhom għat-turiżmu bħal pereżempju dawk ir-reġuni li huma parti propju minn din il-netwerk. Aħna mill-punt di vista bħala kunċett nixtiequ nisqu dan il-punt. Jiġifieri ir-rabta ta' dawn iż-żewġ suġġetti tant importanti staġjonalità u aċċessibilità tippermettilna li jkollna dawn affarijiet qudiem għajnejna. Ma nistawx naħsbu li t-turizmu aċċessibbli, jiġifieri turizmu mifhum bħala turizmu għal ċertu tip ta' nies huwa dak li għandu jiġi promoss u għadu jintuża b'dan il-mod biss. Biex bekk nimlow in-nuqqas ta' preżenzi li jkun hemm ċertu staġuni. Dan irridu niċċaraw darba dejjem għaliex jekk imorru f'din it-triq ħafna drabi naraw li nisgarraw u dan jeżisti f'ċertu reġuni. Imma hemm element importanti wkoll, u l-element importanti pereżempju ta' bħala modell ta' ħidma huwa dialogu soċjali ġifiri fuq il-post, nirkupraw dawk li tassow u maħtiġijiet tal-turisti, xtib ta' turizmu irrit il-turista. Unbat sistema ta' kejl ta' numru ta' suġġetti, nivalwaw per eżempju dak li għandu xjaqsam eh, mal-ambjent, tipikament l-iskart, l-enerġija, ecc. imma morru anke saħansitra tal-kwalità tal-ħajja, kemm ma' residenti kif ukoll ma' turisti biex ma jkunx hemm konflitt bejn it-tnejn. F'dan ir-rigward aħna żviluppajna dan il-punt u ħanidħlu ktar fid-dettalji jekk tridu. Eh, żviluppajna numru ta' indikaturi għaliex nextur ġi eh, msemmi minn komunikazzjoni importanti 352 ta' ġunju tal-2010 min naħa tal-Kummissjoni b'azzjoni numru 11 fejn nextur ġi meqjus bħala wieħed minn dawk li jrid jaħdem għal dan ir-rigward li jfittex indikaturi u modelli ta' ġestjoni ta' destinazzjoni turistiċi biex ikun hemm żvilupp sostenibbli. Dawn żewġ aspetti ġifiri destaġjonalizzazzjoni li taħdem tali mod biex ikun hemm diversifikazzjoni u mhux ikun hemm turiżmu ċertu xhur biss, ċertu staġun biss, huwa punt imma aspett ieħor importanti huwa l-kwalità tal-ħajja kif kont qed ngħid qabel, kwalità tal-ħajja għar-residenti. Biex bekk, it-turizmu jkun aċċessibbli għal kulħadd fil f'kull mument tas-sena u f'kull territorju possibbli. Bjan il turizmu jkun verament importanti u importanti għal kulħadd. Aħna għandna raġuni wkoll preżenti fin-netwerk tagħna, ħafna raġuni qed jaħdmu kemm b'proġetti mirati fuq li ma jinqgħux bbażati fuq turizmu staġjonali, imma anke fuq l-aċċessibilità u turizmu għal kulħadd u lesti biex nidħlu anke fid-dettall fuq l-aqwa prassi konkreta biex ir-reġuni minħabba l-karatteristika tagħhom peress li għandhom il-possibilità li jilleġizlaw u jagħtu l-miżuri għat-turiżmu u anki jkollhom aċċess għal fondi minnaħat tal-livell tal-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu isawru l-politika, jkunu jistgħu jfasslu politika b'tali mod li noħqu miri tant importanti biex dawn jitwettqu jsiru realtà. Ġifieri jekk tridu nistgħu nidħlu iktar fid-dettall fuq dawn il-punti. Grazzi. Thank you. Mr. Eduardo Sant. Grazie ħafna. Mr. Eduardo Santander u għad-direttur l kommissjoni Sur Santander għal ħames minuti jekk joġbok. Grazie ħafna. Sur President għal dawk li mhumiex familjari l etc il-Kommissjoni ta' Vjaċċar Ewropew hija l-Organizzazzjoni ta' Turizmu Nazzjonali plan li tippromov l europa bħad turistika fil- l-Amerika Latina, l-Amerika ta', ta fuq u postijiet hawn oħra. L-Ewropa hija l-aktar post l-aktar post li marru turisti fih fl-2012 li jammon għal 534 miljon uħl li jammon tal 52 fl-industrija. Avvolja fl-2013 xorta kien hemm ħafna turizmu fl-Ewropa minkejja il-reċessjoni dan jikkontribwixxi fil-GDP Ewropew u jgħin sabiex jagħti eh, sforza ekonomika lill-Ewropa u anke biex jagħti pożizzjoni kompetittiva lill-Ewropa il-kompetitività tal-industrija tat-turiżmu hija marbuta ma' sostenibilità sabiex torbot it-kabbir ma tħassib eh, etiku. Mis snin 80 il-terminu zvilup sostenibli, sostenibli ma jfissirx biss eh, dak li jibbenefikaw mod ekonomiku, ma anke l-partit interessati dan japplika wkoll għall-ambjent u l-aspett soċjokulturali li toffri l-Ewropa. l europa l aħna rridu nħedġu li kunem l-żvilupp sostenibli minn dan il-turizmu Ewropew rriti jikkombatti il-kompetizzjoni globali minn destinazzjonijiet oħra u anke li ikunem jinqasmu l-esperienza turisti. Hemm biljun turist fl-Ewropa li għandhom f'xi forma ta' diżabilità, fl-iġifieri mal-familja tagħhom żewġ biljun ruħ huma affettwati minn diżabilità jirrappreżentati minn terz tal-popolazzjoni. Fl-Ewropa dan jammonta għal aktar minn 15% tal-popolazzjoni u stmat li wieħed minn kull erba' Ewropej għandhom membru tal-familja li għandu forma ta' diżabilità. Apparti minn hekk, it-tibdiliet demografiċi jaffetwaw ukoll il-fatturi li jilqaw li turisti għaliex dan ifis dan jaffetu mhux biss is-swieq ċiniżi imma anke tal-Amerika u l-Kanada minkejja li l-popolazzjoni għaddejem tikber, l-influss tal-turisti u għaw kol sfida għal żvilupp sostenibli. L-istaġjonalità ta' fetwa 96% tal-turizmu. Il-sit tal turizmu din jappellaw għal aktar diversità fit-turisti biex jindirizzaw eh, niche markets bħal festivals u affarijiet oħra fil-każ ta' li l-ETC biex ta' promuovi l-swieq dawn irridu jiġu interessati bl-influss tal-swieq baranin. U koll ukoll il-dawk illi għandhom bżonn eh, aċċess eh, universali dawn l-sfidi il-grups kabir sostenibli u li tkun parti mill-Strateġija Ewropea għat-Turizmu. Dan huwa xogħol jibes u għalhekk iridu nippruvaw niksbu il-livelli ambizjuż li ksibna sa noħra f'grant ta' miljon euro anke dan inkupi ma' sena 2020. Dan jista' jintqis bħala pass importanti l qudiem għaliex huwa baż importanti sabiex aħna l-Ewropa ndaħluha fil-qafas globali tat-turizmu. Hemm tliet affarijiet partikolari biex nena nindirizzaw fil-long haul markets l-ewwel net illi l-assoċjazzjonijiet nazzjonali ta' turizmu komplu jissaħu l-kollaborazzjoni tagħhom taħt umbrella Ewropea. It-tieni net riċerka tas-suq estensiva u l-aħjar prassi u kooperazzjoni bejn livell nazzjonali u reġjonali u bejn is-settur privat u pubbliku. First of all, uh, Mrs. Francesca Tudini. Is-Sinjura Francesca Tudini, jekk joġbok. Presidente. Grazzi President. Lejla tajba minnaħat tal-Kommissjoni, grazzi tal-istudentuna għal dan il-workshop wara l-offsenar u għalli ħanżu fil-qosor. Nesti nitkellmu fuq il-politika ta' turizmu biex ikun hemm sostenibilità. U ħansemmi uħud minn dawn il-punti għaliex inkella ma nistgħux nagħmlu l-lista tal-affarijiet kollha li semmew. Meta nqisu lis sostenibilità hija l-kelma muftiħa l-inizjattivi tagħna, għaliex dan, għaliex hija kondizzjoni għall-attività tas-settur. L-Onorevoli Korre raħ titkellem iktar fuq l-aċċessibilità, suġġetti ieħor importanti għalina. Bil-mezz tal-Parlament Ewropew kellna li Kalipso li kienet titkellem fuq taħdem fuq il-turizmu soċjali, li Kalipso ta' fuq xini hija inizjattiva ġdida li hija call for tenders li dal-waqt iskwadi u għandek ħafna turisti imdaħlin fi żmien li jkunu involuti f'dan il-programm sa l-aħħar tax-xahar jew inkella sa l-aħħar tas-sena probabbilment ikonna kofinanzjament ta' erba' jew ħames proġetti budget pjuttost għali madwar 340.000 euro għal kull proġett, ġifiri għanna ħafna interess minnaħa tal-partijiet interessati. Apparti dan il-call for tenders, għanna il-call for tenders għal proġetti tematiċi transkonfinali, specialment dawk sostenibli ovvjament, li għandu suċċess kbir u koll unbat għal eh, fejn ma jkunx laqwa żmien għat-turizmu, laqwa staġun għanna proġetti oħrajn. Il-Kummissarju Viċi-President tal-Kummissjoni Tajani jilqa dan il-fatt jaħdem ma' ħafna pajjiżi, speċjalment l-iktar importanti l-BRICS, Brazil, Russja, l-Indja u ċina, anki għal eh, il-flussi ta' turizmu għatna analizzawhom u aħna qed naħdmu kol fuq proġett li msejja 50.000 turisti li kien proġett pilota mal-Amerika tisfel biex nipromovu il-turizmu barra mill-istaġun. U dan ħan irrepetuh fuq l-esperjenza li kellna biex nidduħ per eżempju maċ-Ċina, mar-Russja, l-Izrael jew il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Mediterran. Eh, F'Diċembru għanna l-Jum Ewropew għat-Turizmu bil-suġġett tal-aċċessibilità u wara nofsinhar nitkellmu ukoll skużawni tajt il-kellim, eh, fil-ħodu nitkellmu fuq l-accessibilta u għarlof senar nitkellmu fuq Europa accessibli med daktar wisa tal-kunċett ġifiri turizmu iktar effiċenti, drittijiet tal-passiġġiera, il-mobilità b'sens aktar ġenerali, ġifiri mhux speċifikament dawk li għandhom ħtiġijiet speċifiċi jew diżabilità partikolari. Dan huwa s-suġġett tal-Europa sostenibli, ta' turizmu sostenibli, ġifiri Ewropa dejjem lesta li tilqak u l-kampanja ta' komunikazzjoni tagħna li promovejna bil-pajjiżi terzi ser tkun msejħa Ready for Europe, jiġifieri l-Ewropa miftuħa lesta tilqakom erba' staġuni kull sena lest inwiġbukom u ntukom l-informazzjoni kollha li teħtieġu. U nitkellmu wkoll fuq ix-xejri il-ġodda tas-settur. Nieqaf hawn biex nirrispetta l-ħin li kien li Katalina u wieġeb għal domandi li tistgħu tresqu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Signora Tonatella Carrera, Kjoġbok. Grazzi President, lejla tajba, membri onorevoli, signori, jiena naf li l-ħinet jafas u għalek naddi l-ewwel net biex intikom stampa ġenerali qasira dwar kif aħna użajna il-fondi tal-azzjoni ta' tħejja għal turizmu għal kulħadd li kenna minnaħa tal-Parlament Ewropew. L-ewwel sena fl-2012 kellna tlet call for tenders biex naraw li nistudjaw minnaħa il-domanda ta' turizmu aċċessibbli u naraw bħala kwantità l-impatt ekonomiku ta' turizmu aċċessibbli. Huwa studju li jinkludi aspett demografiku, ġifiri kif ħan evolvi turizmu aċċessibbli, aspett ta' mġiba biex nifmu x'inhuma l-bżonnijiet ta' turista li għandu bżonni speċjali u fl-aħħar valutazzjoni ekonomika. It-tieni studju jindirizza wkoll l-evalwazzjoni tal-offerta ta' turizmu, jiġifieri qed nagħmlu mapping u anke eh, evalwazzjoni ta' kif jaħdmu servizzi ta' turizmu aċċessibbli li hemm fl-Ewropa bħalissa. Ħanamlu wkoll lista tal-prassi tajba u l-prassi li ma taħdimx. U fl-aħħar għandna studju li tibbaża fuq il-kompetenzi u t-taħriġ fejn it-taħriġ u l-kompetenzi huma aspetti importanti għal dan is-settur u għalhekk qed nippruvaw nifhmu x'inhuma l-profili professjonali meħtieġa u qed nippruvaw nifhmu wkoll fuq kollox x'inhuma l-ħtiġijiet livell ta' edukazzjoni u taħriġ għal dan is-settur. Dawn l-istudji eh, ħajintemmu sal-aħħar ta' din is-sena u sena d-dieħla u naraw ir-riżultati x'inhu ma ħnistantikom spunt tal-riżultati li għandna diġà fidejna biex tistgħu taraw intom bajnejkom. L-offerta turizmu assibbli hija offerta għan nies b'diżabilità u mhux bħala iktar kumdità jew kwalità tas servizz ta' turizmu. Ġifri fejn hemm l-aqwa prassi dawn irridu nipromovuh u nqedu fuq is-suq fuq is-suq u dan ovvjament mhux integrat mas-suq jew servizzi normali għat turisti Eh, għas-settur turistiku. Għandek il-kwistjoni ta' komunikazzjoni u anke ta' taħriġ biex ikollok aċċess għat taħriġ wara, kollox. Għandek servizz li għandu ċertu naqqasijiet. Mill-punt di vista tal-offerta ta' turizmu, is-servizzi turistiċi aċċessibbli huma ffukati l-aktar fuq id-diżabilità ta' ta' ta' ċaqliq għal dak li jkun fej wieħed ma jistax jiċċaqla minħabba l-bżonnijiet tiegħu. Ġifieri da ma jolqodx turisti kollox, mhix kwistjoni ta' ċessibilità imma iktar fuq kwalità ta' servizzi li nofru għat-turisti. Barra minn hekk nixtieq ngħidilkom li punt kritiku ieħor huma huwa trasport. Hemm nuqqas pereżempju ta' wirijiet, mużewijiet, attrazzjonijiet kulturali, catering, dan hemm ħafna iktar nuqqasijiet għan nies b'diżabilità, speċjalment meta mqabbel ma' problemi ta' ospitalità. Dawn huma verament diffikultajiet li hemm fil-qasam ta' servizz turistiku. Abbażi ta' din informazzjoni preliminari, aħna ridna nedu, nidu eh, call for tender propju, Eh, li titkellem fuq id-design u tqejjed fis-suq u l-itinerarji turistiċi aċċessibbli. Aħna rridu noħol u nittamaw massa kritika ta' servizzi turistiċi aċċessibbli b'informazzjoni, trasport, l-lukandi, l-intratteniment għal-turista, eh, shopping, eccetera imma fuq kollox nixtieq nkunu ta' kontributu koll sabiex niprovaw naħolqu snowball effect, ġifiri niprofaw nbidlu il-ħsib eh, li jisu servizzi turistiċi ta' dan it-tip ħajkunu biss għannis disabilta, imma le, irridu jitqisu bħala accessibilta, jiġifieri li tkun ehm, miftuħa universalment, ġifiri dak li tkun tospita, il-turista, ikun fil-qofol tal- pjanifikazzjoni tal-proġett tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna mela issa ngħaddu għal membri Signora De Grandes. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Mela, nixtieq nirringrazzja l kallima kollha wara nofsin nitka mora nofsinhar. Tawna stampa ċara ta' xem bżon li jisir xem bżon li sejr f'dawn is-setturi. Nħu gost nara li l-Kommissjoni ser tinforma l-prezentajani eh, u li jafu bl-importanza ta' turizmu l-importanza ekonomika ta' turizmu hija ovvja, imma hija wkoll aspett soċjali ta' turizmu li m'għandniex ninsew. Issa fuq il- is li tista' taħdem bħal pereżempju fi Spanja. It-turizmu huwa l-fattur prinċipali tal-ekonomija tagħna għat nitkelmu nitkellmu hawnhekk fuq eh, demografija partikolari fl-Ewropa fejn inqas persuni, inqasat jitludu persuni għawn aktar persuni anzjani u anke il-persuni b'disabilità għandhom id-dritt li huma jitalmu u jihdu pjaċir jitalmu fuq pajjiżi u kulturi oħra għalhekk l-aċċessibilità u l-istaġġjonalità huma l-istess eh, lat, l-istess ħaġa il-persuni mhux neċessarjament jridu li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom għaliex fin-negozji dak li tittamel huwa li toffri prodotti differenti biex inti tkun tista' tikkompeti eh, kif tista' pajjiżi bħal tiegħi, pereżempju għalkemm kellna sena tajba. Mhux minħabba t-tazzjoni tagħna imma minħabba pajjiżi bħal l-Eġittu u minħabba r-rebbija rbija minħabba li dawn id-diffikultajiet kollha għalhekk ħafna nies inqas iridu jmorru hemmhekk u qed jittamaw li dawn l-affarijiet ma ma jidumux għaddejjien għal kem Spanja qed tibbenefika minna din il-ħaġa, il-politika soċjali hija xi ħaġa li l-awtorit pubbliċi jridu jindirizzaw anke il-negozji privati. L-appoċ għal politika soċjali u aktar aċċessibilta u nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħinu Eh, lill-anzjani dan ifisser illi il-lukandi u anke l-infrastruttura ta', ta turizmu u dawn iż-żoni ma jkollhomx għalfejn jalqu. Eh, palma kieku jkollhom jagħmlu meta jkun għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Dan huwa kollu parti mill-irwal tal-awtoritajiet pubbliċi, imma parti minn l-awtoritajiet pubbliċi jridu jiżguraw li settur pubbliku s-suttur privat u koll ikollu inċentivi biex jipparteċipaw u koll u jizviluppa negozji eh, tijaw għalix għawn aktar u aktar anzjani li aktar għandhom ħin għal pjaċir u inqas responsabiltajiet, aktar flus xonfqu u ma l-aħjar klijenti fis-settur privat minajr ma noffendi l-ħadd. U huma klijenti ideali għaliex mhumiex marbutin ma' ċertu staġuni għax issa ma jkollhomx eh, obbligi responsabiltajt tal-familja jkunu jistgħu jivvjaġġaw jekk il settur pubbliku privat jkunu jistgħu flimkien jiżguraw illi t turisti possibilitajiet turistiċi jkunu miftuħa għal dawn il-persuni mela kulħadd ikun jista' jibbanefika. Jiena jaġobni, tiġobni d tal Kalipso u li din qed tidħol fis-seħ dan huwa sinjal pożittiv ħafna. Dan huwa l-aħjar mod li għandna nimxu bih jekk irridu nagħmlu xi ħaġa dwar il-problema ta' staġjonalità għalhekk għal darbohra grazzi lil dawk l kollegi li tkellmu grazzi lilek sur President. Grazzi ħafna sur Denalis. Grazzi, sur President, naħseb li aħna l-koll naqblu li il-turizmu mhuwiex xi ħaġa tal-lussu imma hija xi ħaġa għandna bżonn u dritt tal kulħadd. Naħseb li kol kemm aħna naqblu wkoll illi l-aċċess għat-turizmu għal kulħadd dak li samma aċċess l pajjiżi, aċċess għal mezzi ta' trasport, aċċess servizzi, mhux bis servizzi turistiċi, dan huwa wkoll jirrifletti l-kultura ta' soċjetà partikolari. Imma dak li ħafna drabi ninsew huwa illi minħabba l-arroganza tagħna, minħabba ukoll s-saxħa li għandna li ħana f'kondizjoni ta' saħħa tajba u anke minħabba l-popolazzjoni tagħna qed tixjih, aħna parti minn ġenerazzjoni li se jkollha problemi ta' aċċessibilità fil-futur. Minħabba d-demografija fl-Ewropa, dan kollu ser jaffettwa l-attività ekonomika fl-Ewropa u it-turizmu u koll. Għalhekk l-ekonomija turizmu ekonomiku għajjem ċertu tassib għalix nisawx nkunu sensitivi fuq aspet wieħed ta' turizmu, qed nitkellmu fuq sensitivitajiet ambientali, fuq anke l-aspetti soċjali tal-pajjiż li kun qed jaspetu dawn il turisti dawn l-affarijiet kollha irridu nżommuhom f'moħħna. Għalhekk it-turizmu, meta ngħidu turizmu soċjali li jfisser huwa li f'kull reġjun l-attivitajiet dawn l-aspetti ambientali u soċjali li jidu jiġu konsidrati u kol, palisa dejn u kol minn krizi ekonomika u mid-dera għat d-duma d-dejja, għalek il-turizmu soċjali u ħaġa illi aħna hemm bżonn illi indaħlu fil-destinazzjonijiet turistiċi. Rajna xi problema ħarġu minn nuqqas ta' dan it-turizmu soċjali, mod partikolari e, persuni b'nuqqas ta' aċċessibilità rridu li jkun hemm sinerġija li kulħadd ikun involut u li naħdmu flimkien. Din tkun xi ħaġa tajba li kikun kuna nistaw namluwa, li kikonna dan l-approċ komuni u naraw xinu ma l-problemi komuni, konna u koll dwar kif is-swieq jistaw jaħdmu, is-suq jis jaħdem eh, fuq eh, skali differenti ta' turizmu. Għalek kunu tlaħafna jekk naxxina naħdmu fl-imkien dan is-settur. Grazzi ħafna, Sur Kolċek. Grazzi ħafna, Sur President. Peress li hawn interpretazzjoni biċċek jiena se nitkellem biċċek. Mela, fuq din il kustjoni dak li hemm bżonn li narfu huwa illi din hija l-ikbar industrija Ewropea bejn 3 u 8% tal-popolazzjoni Ewropea huma impjegati f'din l-industrija jew dawk li huma involuti b'mod dritt u indirett jammont għal 15% fil-mija, għalkemm dan ivarja minn pajjiż għal ieħor minn stat membru għal ieħor. Iċ-ċittadini għandhom bżonn informazzjoni, informazzjoni ta' kwalità, issa jekk hux fuq l-internet, jekk hux foljetti. Imma parti minn hekk għandhom bżonn ukoll ħin liberu. U ma jimportax jekk inti kollok 60 sena bħali jew inkella ikollok 20 sena. Kultant ikollok xi problemi u bħal per eżempju li ma tkunx titkellem il-lingwa tal-pajjiż. Il-kol kemm aħna b'xi mod ieħor kultant ikollna diffikultajiet biex niftemu imma n-nies mhux neċessarjament jifmu id-diffikultajiet partikolari li jkollhom persuni b'disabilità. Per eżempju, m'hemmx simbolu eh, standard, simbolu wieħed għal persuni b'disabilità biex dawn ikunu jistgħu jagħmluh fuq il-karozzi tagħhom f'pajjiżi differenti u laqqas hemm pereżempju simbolu eh, standard għal dawk li huma neqsim mismieħ dawk illi fi familji tagħhom għandhom xi ħadd b'diżabilità jirrealizza kemm kbira din il-problema u lanqas għandna l-ebda tip ta' stan forma standard ta' ID ta' forma ta' identifikazzjoni li tkun tista' tiġi eh, li tkun valida fi stat membri kollha l-sport huwa wkoll attività popolari ħafna fost eh, l-persuni b'disabilità. Imma ħafna drabi ikollhom diffikultà biex jipprattikaw l-sport. Aħna naħseb il-koll niftakru id-diskussjonijiet il li kellna dwar id-diffikultajiet li kollhom persuni b'disabilità meta jivvjaġġaw fuq l-ajruplani, permess l-ajruplani. Fil-belt tiegħi hemm ħafna passaġġi li m'għandhomx ehm, M'hemm xkil biex tgħaddi minnhom baqal biex ikun hemm aċċessibilità għal persuni b'disabilità, imma anke dawn it-tip ta' passaġġi fil-montanji b'frontiera bejn il repubblika Ċeka u l-Polonja, dawn qegħdin fil-Bavarja wkoll. Għalhekk meta qed nitkellmu dwar it-turiżmu irridu inħarsu lejn l-opportunitajiet li għadna malħaqnix u il-kustjoni ta' staġuni bidla ta' staġuni u it-tipi differenti ta' turizmu il-swieq li għadna ma skoprejniex dan huma affarijiet oħra. Għadna pjaċir let nitkellmu fuq dawn affarijiet imma nistgħu nitkellmu għal ħafna aktar. Grazzi ħafna, Sur Uġas. Grazzi ħafna, Sur President, u nirgrazzi ħafna wkoll il-daw kollha li tkellmu dwar dan is-suġġett jiena jkolli ngħid li ninsa pjuttost sodisfatt minħabba li aħna qegħdin niddiskutu dawn iż-żewġ suġġetti li llum kellna fuq l-aġenda tagħna u pruvajna wkoll nifukaw fuq l-esperjenzi li aħna ġbarna fuq l-azzjonijiet sabiex bekk aħna nippruvaw ukoll ikollna perspettiva organika u sħiħa ta' dawn il-punti li diskutejna. Ikolli ngħid li jiena sodisfatt mhux biss bil-kontenut ta' din id-diskussjoni, iżda bl-approċċ ta' din id-diskussjoni minħabba isna qegħdin nimxu nippruvaw bil-galbu. U aħna qegħdin mhux biss nirreferu għalina biss, iżda nirreferu wkoll għal punti oħrajn u dan mhux approċċ responsabbli ta' reporters waħna wkoll iridu naraw li forsi naraw li nkunu daqsxejn iktar dinamiċi anka sabiex insegwu dawn is-suġġetti naraw kif qed jiżviluppaw ħalli bekk aħna nkunu nafu eżattament kif għandna niddiskutu suġġetti oħrajn il qudiem Issa, jina naħseb li meta diskutejni dan is-suġġett, diġà semmejna ċertu suġġetti l uxkil li aħna rridu nelbu. Jiena diġa smajt minn semma li hemm ċertu studji li palissa d pal bħal pereżempju l-aspetti li palissa ma marbuta mal accessibilta ta' dawn is-servizzi. Jiena nixtieq nfakkarkom illi inna tliet snin illi dan il-kumitat meta fil-fatt beda jenalizza il regolament il-ġid fuq l-istatistika poġġa fidejn l-operaturi u l-operaturi pubbliċi numru ta' eh, kriterji li suppost diġa huma numru ta' kriterji li għabbażi tagħhom aħna vera nistgħu naslu għal ċertu konsegwenzi. Ġifieri mhux biss qed nippruvaw insibu eh, tweġiba aħna u nirkupraw l-informazzjoni. Intom tafu koll li minħabba li staġnajna għal dawn l-ħar tlet snin f'setturi li għandu ħafna potenzjal, dan żgur illi jirrappreżenta daqsxejn ta' tnaqqis mill-potenzjal ta' dan is-settur u qed inaqqas ukoll mill-potenzjal ta' żgħażagħ ukoll li jistgħu jibbenefikaw minn iktar opportunitajiet ta' xogħol u anke ċertu reġuni li jistgħu jkollhom iktar potenzjal ta' tkabbir minħabba l svilup ta' dan is-settur. U l-gvern Taljan implementa pjan nazzjonali għat-turizmu anzi mhux implementa, kien ħareġ b'dan il-pjan iżda qatt ma kien implementat U skont dan il-pjan sa sena 2020 l-Italja bħala stat membru għabbażi tal-iżvilupp ta' ċertu elementi u suġġetti fostom it-turizmu għandu l-possibilità li fil-fatt jiġġenera 30 biljun ta' attività ekonomika u xi 500,000 posta xogħol. U intom tistgħu tindunaw u timmaġinaw li minħabba li aħna staġnajna ma minna xejn għal dal-aħar sin snin, tlifna ħafna opportunitajiet. Ġifiri, jina naħseb l-importanti ħafna li dawn l-esperienzi li aħna eh, ġbarna dawn l-kommenti li aħna smajna, l-importanti li namlu iktar koerenti u naqdu ma maċurxin. U nistidnu koll il-kommissjoni u anka nejdu l-kommissarju fil-fattajani għamil ħafna affarijiet, iżda fl istessin ħin irridu nżommu miftuħin u nirrealizzaw li għatfadal fadal ħafna affarijiet x'namlu. Jiena nixtieq nagħti żewġ eżempji, pereżempju l-aċċessibilità dawn is-servizzi. Esperjenza waħda li kelli jiena fil-Greċja minħabba li mort nżur il- Sartorini jiena u kelli wkoll opportunità li mort nżur Pompej, ma nafx hekk inti sur President għax mort Pompej. Kienet esperjenza sabiħa ħafna dawk in-nies li jistgħu jimxu Esperjenza kera ħafna għal dawk illi ma jistawx jimxu sew, Mu għandu problemi ta' ċessibilità, ġifiri dawn huma żewġ esperjenzi kompletament dif differenti tal-li nurikom eżattament kif tista' tkun esperjenza differenti jekk inti kollok ċaqsxejn ta' problemi sabiex timxi so jew kollok xi tip ta' diżabilità. Issa dwar it-turizmu staġjonali importanti li aħna jkollna perspettiva wkoll pjuttost organika u koerenti. Aħna nafu li ċertu perjodi li fil-fatt huma e, importanti għat-turizmu jistgħu jibbuttaw ħafna li settur tat-turizmu. Ħani qaf żgur aħna nasbu li fil-fatt forsi eh, il-turizmu kien forsi mħabba ċertu xewqat iktar snob, iżda aħna nasbu li l-lum il-ġurnata il-settur ta' turizmu huwa importanti ħafna sabiex aħna nizviluppaw iktar l-ekonomijiet għandna nabżon ta' bidla radikali, grazzi. Mela, grazzi ħafna qabel ma nistidan l-esperti biex jikkommentaw fuq dak laqgħu l-membri nixtieq li nagħmel punt. Iva, jiena mort Pompej. U naħseb li Pompei u l-Erkolanum huma eżempji ta' kif aħna nħobbu namlu il- il-cobblestones għal għal fil fil fiċ-ċentri tagħna jidru sbieħ imma mhumiex eh, mumiex l-aħjar ħaġa għal dawk li għandhom noqqas ta' ċessibilta, issa fuq il-kwestjoni ta' staġuni, hemm punt importanti li rridu nitkellmu dwaru, kif nistaw niżguraw li l-istaġuni li il-persuni il turisti ma jiġux fawissu biss, imma matul is-sena fl-aeroport ta' Manchester il-ġimgħa l-oħra kien mimli bit-tfal dil-ġimgħa kien mimli bil-pensjonanti għax it-tfal marru lura l-iskola. U hija kustjoni ta' kif nikkontrollaw il- ta' kif il-persuni imorru vaganza meta jibdew il-vaganzi tal-iskejjel, mal-ewwel jiġu għoljin aktar il-vaganzi u dan qed jażax problemi. Dan ifisser il-vaganzi bit-tfal ikunu jiswew aktar flus u t-tieni ħaġa ifisser ukoll li dawk li ma jifriħu xi ħaltu dawn il-prezzijiet jieħdu joħorġu it-tfal mill-iskola biex joħduhom vaganza u dik laqas hija ħaġa tajba naħseb li fl-industrija, l-industrija tat-turizmu għandha rwol xtaqdi biex forsi It-tawwa l-istaġuni sabiex il-persuni turisti jkunu jistaw jisifru eh, u mux kulħadd irrit immu jisifer fawissu jista għandek eżodu minn Pariġi naħseb li din hija xi ħaġa li l-psikoloġi jistgħu iħarsu lejja. Pereżempju jekk inti tkun fi Clermont u tara ħafna persuni li ikunu lesti li jistennew għal si twal fi kju biex imorru vaganza. Issa, mela, ħan komplu bl-ordni li, li bdejna għal survitali għal ftit minuti, jekk joġbok, żewġ minuti. Prima di tutto. Tajja, pues, l-għura qabel kollox nishtiq najt li rridu noqodlu lura milli mill milli ma noħol u standard dan is-suq. Aħna rridu nżommu fiċ-ċentru ta' kollox it-turista, ħtiġijiet tiegħu, dejjem fi spirtu tal-Universal Design, imma anke fir-rigward tal-ħtiġijiet ta' din tip ta' klijenti. Dan importanti mhux biss biex ikun hemm inklużjoni għan nies b'diżabilità, imma anke biex noħolqu opportunitajiet tax-xogħol għan nies b'diżabilità. Tiftakru jekk struttura turistika tkun aċċessibbli, aċċessibbli mhux biss għal vaganzi imma aċċessibbli anke biex taħdem u tkun tista' twettaq il-professjonalità, il-professjoni tiegħek. Għalhekk ħloqna modell b'software apposta, BEP, li tkun tista' tiġbor id-data meħtieġa biex ikonna din l-informazzjoni fuq dawn il-klijenti u fiċ-ċentru ta' kollox konna nagħmlu l-persuna skont taħtiġijiet tiegħu u mhux stereotipi. Jiġifieri n-nies eh, siġu bir-roti jew inkella simbolu ta' nis siġu bir-roti li nużaw bħala simbolu għan nies in ġenerali. Biex dan il-settur jitkattar irridu noħolqu irridu neħħu l-problemi marbuta ma' trasport pubbliku u privat. Ma jistax ikun li tnejn biss fuq siġu tar-roti jistaw jivvjaġġaw ferrovija, jew inkella tnejn fuq siġu tar-roti jistaw eh, jużaw jistaw jkollhom eh, post fuq l-ajroplan, rridu mmexxu pereżempju 50 ruħ daqqa. U ħafna drabi dawn huma affarijiet diffiċli fejn il eh, min ġesti turizmu jew ma jagħtix il-finanzjamenti għal dawn it-tip ta' proġetti jew inkella jinħebba wara subajħ għalhekk hemm bżonn naħdmu iktar fuq dan l-aspetti fis-suq. Nixtieq li nifavorixxu il-taħriġ u l-edukazzjoni għall imprenditur l ewwel qabel kollox, għall-imprizi, biex bekk ikunu jafu x'inhuma l-opportunitajiet ta' dan is-suq. Grazzi. Hermans. Ik even Is-Sinjura Herman Sina nixtieq nirrifletti dak li qal il-kellim ta' qabli għax naħseb li dak li japplika għal persuni b'disabilità japplika ukoll għal persuni anzjani ħafna drabi. Jiena ma noħux pjaċir namel preġudizzi fuq in-nies jew impoġġi tikketti fuq in-nies. Imma jekk qegħdin nimxu lejn soċjetà li se jkollha ħafna aktar anzjani fiha, mela din mhix kwistjoni ta' individwi irridu nżommu f'moħħna li għandna soċjetà li qed tixir soċjetà kollha kemmi u għalhekk is-soċjetà trid tadatta. Dan ifisser għalhekk li ħafna servizzi irridu jkunu aktar aċċessibbli, irridu nimxu l lin mill-preġudizzji li għandna li jew inti anzjan li tieħu l-flus mis-soċjetà jew qed tuża il-wirt ta' uliedek biex inti toqgħod issifer jew tkun qed tiswa ħafna flus lis-soċjetà biex tibqa' ħaj. Iridu nimxu lil minn dawn l-idejat. Grazzi ħafna biex nieħu vantaġġ mill-pożizzjoni tiegħi jiena fis-sitta ta' frar għalaq 60 sena. fis sittin ta' frar kont pensjonant u fil-ħamsa ta' frar għalla jbira kont għadni persuna ta' mezzata. Kont dejla għadna ma nistax eh, naċċetta. Is-sur De Silva, l-ewwel net jiena nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni tal-istaġuni. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna ma nisforzawx il-turisti meta għandhom eh, isifru fi Kalipso aħna provajna nipromovu eh, dawn l-istaġuni li ma jkunx da sekk eh, ma jistifrux ħafna fihom, issa għanna aktar 55,000 aktar. Issa, eh, dan ifisser li fis-settur privat, settur privat fem il-bżonn li jati prodott li jkun anke f'dawn l-istaġuni se ma jsifrux daqshekk it-turisti, f'ċertu ċirkostanzi ma jekk dawk il-persuni jkunu jixtiequ eh, jivvjaġġaw, fejn naraw esempio ħafna l nisli li jmorru Franza, jekk aħna nippruvaw nedokaw b'mod differenti, pereżempju fil-suq tal-anzjani kif ukoll l-individwi u huma nifishom u koll qed ifittxu dawn il-perjodi li, ma jkunx hemm daqshekk nies fihom għax ikun aktar eh, faċli għalihom inqas konfużjoni inqas testanti, il-problema hija li ħafna drabi is-servizzi eh, bħal pereżempju l-mużawijiet ikunu magħluqin, servizzi oħra li ma jkunux disponibbli li għalhekk l-esperjenza ma tkunx daqshekk tajba dawn huma affarijiet li wkoll li jiġi konsidrati fi staġuni E, fil staġuni fejn ma jkunx hemm daqshekk turisti issa fuq l-accessibilità jina naqbel mal-fatt li m'għandux ikun hemm standard fuq regoli kif wieħed għandu e, jiddefinixxi l-accessibilità imma iva nemmen li il kustjoni ta' li kollna ftejim universali ftejim standard hija kruċjali. ċertu pajjiżi għandhom tikketti, kull pajis għandu tikketti tijaw, imma jiena meta nivvjaġġa ma' gruppi b'disabilità fi Flanders jew fi slovenja jiena ma nkunx nista' identifika x'inhu huma tassew is-servizzi għaliex it-tikketti huma differenti u l-istandards huma differenti għalhekk għandu jkun hemm linji gwida standard biex meta dan il-persuni jivvjaġġaw ikunu jafu eh, x'ser jiksbu, x'jistgħu jiksbu u meta se jiksbuh. Is-sur Bonġina. Grazzi, nishtiq nintroduċi kunċett li forsi provokazzjoni jider, imma jiena nishtiq li ġala darba qedim settur ekonomiku fejn hemm id-domanda u l-offerta, jiena nishtiq noqgħod b'sebajnejn. Meta nitkellmu dwar il-kunċett li mmorru lil-in mistaġjonalità, aħna qed nitkellmu dwar analiżi fuq domanda tas-suq li nistgħu nintervjenu naraw li mi għaliex qed nibdew naħsbu li hemm offerta interessanti u għal għani differenti, għal raġunijiet differenti mhux qed tiġi sfruttata biżejjed. Allura rridu naraw domanda li ġejja minn u koll għax għandhom iktar ħin liberu għala le għax għandhom interessi tagħhom il-kongressi per eżempju l-istudju n-żazah jistudjaw u jkun hemm mobilità minħabba l-istudju, uħu tifittxu ċertu emozjonijiet, avventuri, sport. Allura, ma naqodux ndaħlu f'moħna l-problemi ta' mobilità jew problemi oħrajn. Mela allura ejja morru naraw l-offerta x'inhi. Jekk aħna rridu turizmu ta' livell oli, ejja nibdow mill-ħtiġijiet ta' mobilta, tal-interess ta' dak li jkun għal residenti l-ewwel qabel kollox li għandhom bżonn li jkollhom aċċess għal kollox li jkollhom l-aqwa servizzi. Jekk dan nagħmluh ħajkonna offerta tajba. Din importanti ħafna. Forzi mhux għax kien tagħna għaliex il-programm tagħna utli u importanti, imma Kalipso peress li stabilixxa erba' gruppi fil-mira dak li mhux Eh, imdaħħal f'dan il-qasam forsi ftiem ħażin għaliex Kalipso eh, jitkellem tajjeb dwar iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-familji li jinsabu f'diffikultà u jdaħħal ukoll il-nies diżabilità Le, tajjeb għax nistgħu nibdew naħdmu ma nintanaqas minn x'imkien, imma mbagħad noqogħdu attenti għaliex il-persuna b'diżabilità li għandha l-problemi mal-mobilità għanda problemi dejjem bħal mobilità għax għandha bżonn ċaqla minn postal ieħor bħala kwalinkwa ċittadin ieħor. U allura tajjeb irridu noqogħdu attenti, rridu naraw li ntejbu spazju kollha biex it territorju kollha jkunu tajbin, anke bat Pompejer, kolano, ecc. Grazzi, Sur Santander. Grazzi. Jiena nixtieq nirreferi għal eh, l-istudju li sar. U skużawni jekk ma nafx, forsi ma nafx li hemm leġislazzjoni ma hemm ċertu nuqqas ta' leġislazzjoni għall-istati membri kollha biex ikun hemm standards għall-aċċessibilità. Is-Sur Silva kienet jindirizza l-differenza fit-tikketti ta' nies Ma nafu minn il-klijenti li pereżempju lokanda tal-istess tip, tal-istess isem, l-istess kumpanija f'pajjiż tista' tagħti esperjenza mod u tmur f'pajjiż ieħor u tagħti esperjenza kompletament differenti. Jien ġej mis-settur privat u nixtieq li ma qoċ intenni l-affarijiet iżda mhux qed nivventa dawn in-numri minn żniedi biljun ruħ. Biljun ruħ fid-dinja għandhom xi tip ta' diżibilità. Is-sors hija WHO mill-fact sheet tal-2012. Dan xi fisser? Ifisser li żewġ biljun ruħ huma affettwati indirettament mid-diżibilità. Jiġifieri kważi terz tal-popolazzjoni dinija, il sors mill-WHO, l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa. Dan xi fisser? Ifisser 15% tal-kontinent tagħna l-Ewropa. Allura miex xi ħaġa minn hawn lid-dinja ma ovvja li tittifhem li għandha importanza ekonomika l-kwistjoni li tqis in-nies b'diżabilità. It-turizmu kollox ma kollox hija industrija li tħares lejn it-ħul. U ovvjament hemm bżonn li jaraw l-importanza ta' dan it-tip ta' nies fis-settur tat turizmu u għalhekk hemm bżonn li nindirizzaw il-partit interessati fuq livell privat għaliex hija kwistjoni li qisha ma tistax tissolva bil-inizjattivi pubbliċi imma jrid ikun hemm flimkien kemm is-settur privati kif ukoll dak pubbliku. U mhux is-settur privat jintervjeni biss fejn jaqbillu fejn jista' jagħmel profitt. Il-President, tkellimna dwar l-aċċessibilità, għandkom raġun, tkellimna dwar aċċessibilità nies b'diżabilità u problemi b'mobilità, iżda rridu aċċessibilità wkoll għal familji bitfall żgħar. U bħala nannu ta' wilt ta' 19 xar emnun li meta jkollok prem jisom eh, tankijiet T54 t timmanġjom tara kif ħatrassaqhom l-emmolaw laqqas biss tista' tlaħħaq biex jirnexxielek tmexxihom, allura l-bżonnijiet ta' dawn il-familji rridu nħarsuhom ukoll. Punt ieħor, il-Kummissjoni qalet merba fl-Ewropa. Intom missejtu l-kwistjoni tal-viżi imma jiskom insejtu għax problema. Il-kontroll tal-passaport, problema u koll. Tajdu merba fl-Europa l ewwel ħaġa li taffaċċa u s-sib mċappas ma wiċċek huwa il-kwistjoni 35 minuta stennija għal kontroll tal-passaport qabel biss xilek titħol fl-Europa. U punt ieħor b'din il-merba tal-Europa, x'tidu tfissru? X'inhi r-realtà, Kummissjoni? Tfisser merħba f'Pariġi, Londra jew Ruma? X'ingħidu dwar il-qija tal-Ewropa mbagħad? l-Europa l orale per eżempju fejn edha. Signora Tardini. Um, thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Għan wieġeb fuq il-punt tal-accessibilità. Fl-istudji li nadejna ta' belħaq aħna definixxejna il terizmu aċċessibbli għal dawk is-servizzi li f'kaw minnhom nies bżonni speċjali fejn inkludu nies b'diżabilità, nies mdaħni fi żmien, problema ta' mobilta u anke familji bitfall zar. Inklużi ġifiri, ma rridux ma rridnix ninħallu l-xaħat barra. U aħna ridna li konna stampa ġenerali 360 grad taħt tiġijiet ta' kulħadd. Grazie. Thank you. No, no, no, it's absolutely. Tajab wis. Il-komunikazzjoni tagħna hija l-kontra ta' dak li għad tgħaddi l-messaġġ li l-Ewropa hija set uniku ta' destinazzjonijiet differenti ħafna. Skużawni ma maħnuqa ma tantx niflaħallu. Aħna para regola nieħdu dan il-punt u dan huwa kumpanjat ma' nazzjonijiet oħrajn li aħna qed nagħmlu, anke grazzi għall-Parlament Ewropew per eżempju inizjattiva partikolari dwar il-promozzjoni ta' destinazzjonijiet mhux daqshekk tradizzjonali. Qatt ma ssibu proġetti fil-proġetti kofinanzjamenti mit-taqsimiet tagħna li qed jifukaw fuq destinazzjonijiet tradizzjonali. M'għandhom bżonn lajnuna tagħna, m'għandhom bżonn promozzjoni minn għandna, jifilħu aktar, ħafna drabi jkun hemm wisq eh, nies li jżuruhom, mort tleġġematilu Venezja u kien inkubu sħiħ flok vaganza u mandom zon lajnuna taħna. Dawk li għandhom bżonn daqqatit huma l-destinazzjonijiet iż-żar. U naħseb għanna l-akbar netwerk ta' destinazzjonijiet mhux tradizzjonali. Klim li minn mikrofonu minn il-President. Yes, so eh, it was one of the themes of. Tkompli kellima. Iva, mill-program Eden ekka minna, waħdet minn ħames punti kien dan. Fuq il-politika tal-viżi nafu li l-kontroll tal-passaporti tista' tkun kwistjoni taħraq fil-fattija. Mhix fil-kontroll tagħna aħna qed naħdmu fuq id-dispożizzjoni ġodda tal-kodiċi tal-viża li għandha tiġi provata sal-aħħar tas-sena u aħna naħdmu mhux biss għar-regoli ġodda tal-kodiċi tal-viża għaliex dawn ħajkunu infurzati probabbilment fl-2015 imma aħna naħdmu sabiex bekk ikun hemm iktar kuxjenza tal-Istati membri dwar kif jistgħu jimplementaw korrettament dispożizzjonijiet korrenti għaliex qegħdin hemm u apparti dispożizzjonijiet legali hemm ukoll manwali dwar kif dak li jkun għandu ġib fil-konsolati fl-pajjiżi terzi imma anke fil-ajruporti. Hemmhekk aħna nistgħu nżidu l-kuxjenza dwar dan imma mbagħad fidejn l-istati membri li jinfurzaw dawn dispożizzjonijiet. Dispożizzjonijiet qegħdin hemm, linji gwidi qegħdin hemm u aħna nagħmlu l-alma tagħna. Dak nistgħu nagħmlu għaliex nafu li għandna nilqgħu il-nies imma qatt m'għandhom jaffaċċaw is-sitwazzjoni li semmejt inti President. Imma sfortunatament ma nistgħux nikkontrolljaw l-imħuħ ta' dak li jkun. Grazzi, Carlo, tixtieq Tamil taqsira ta' dak kollu li għamilna u għedna llum. Ma nafx jekk sar nkun kapaċi għaliex diġà rajna li kien hemm xi ħsibijiet differenti li huwa sinjal tal-fatt li dan huwa suġġett komplikat imma tajjeb li qed inqattaw ftit żmien fuq dan is-suġġett. Ħarġu pereżempju żewġ sensibilitajiet differenti dwar il-kwistjoni tal-standards Kenna xida tal-fatt tal-aqwa prassi fil-post li hija bażata fuq numru l-lin tal-standards tal-aċċessibilità u fuq bażi ta' analiżi konkreta li timxi struttura bi struttura bat wara jkollok l-informazzjoni li kun disponibli għal kulħadd ta' turisti kollha li jistgħu jażlu huma stess jużawx dik l-istruttura dik il-lukanda jew le. Imbagħad smajna minnaħa l-oħra uħut li qalu li jridu armonizzazzjoni tal-standards. Ġifiri dan ġawa suġġett li għadu miftuħ u li hemm bżonn iktar nitħlu fid-dettal fih. Fl-istess ħin, ma nafx eh, inti semmejta provokazzjoni, ma dottor Bolġini semma l-fat li n-nis b'disabilta għandhom ikunu jistaw jamlu l-vaganza tagħhom li l-immis tal-ġurnalità għandu jkun hemm pjani differenti. Jekk dawn ħajaqgħu fuq livelli differenti, ovvjament hemm kwistjonijiet sħaħ. Irridu naraw x'ser nagħmlu realment biex nillimitaw l-effetti negattivi ta' staġjonalizzazzjoni. Għaliex irridu naraw jekk nistgħux nagħmluh pereżempju bl-investiment fuq l-anzjani, eccetera. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan biżejjed biex jillimita l-effetti ta' nuqqas ta' staġjonalità. Naħseb li din huwa mistoqsija li għadha miftuħa u li rridu nindirizzaw. Fl-aħħar, l-aħħar element li għandna nisħu aktar fuq u diġà għamilnieh fl-azzjonijiet tagħna imma importanti li nsusu fuq dan il-punt l-Ewropa talloka ħafna flus ma dan is-suġġett, ġifieri is-suġġett ta' taħriġ. Aħna edna kemm il-darba li ma rridux nillimitaw li ruħna li konna eh, operaturi turistiċi fejn ikollok per eżempju barmen, eh, koki jew receptionist tal-lukandi, imma aħna rridu nis professjonisti li lesti li jintervjenu biex jaraw li jilqaw għal ċertu domanda ta' turizmu. U għalhekk irridu naraw kif ħajkun hemm interazzjoni bejn din ħtieġa kbira ta' taħriġ iktar innovattiv Mel-kwistjoni tal-flus ta' turismu, flus ta' turisti, naħseb li dan importanti li tindirizzaħ anki l-Kummissjoni. Skużani, President, m'aħna kumitat ta' trasport importanti li nisħu fuq dawn l-affarijiet u ma nistawx nħallu jaqgħu fuq bidnejn torox il-punt li qalu l-koll, ġifieri hemm bżonn li jkun hemm aċċessibilità l-ewwel qabel kollox ta' trasport. Laqqas tista' taħseb li tibda titkellem dwar turizmu aċċessibbli mingħajr ma jkun hemm struttura ta' trasport li tkun aċċessibbli u għalhekk irid ikun hemm reviżjoni tal-regolamentazzjoni ta' drittijiet tal-passiġġiera u aħna rridu naħdmu propju f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi. Grazzi lill membri ma anke nixtieq nirringrazzja partikolarment l-esperti tagħna llum li ġew u anke l-Kummissjoni naħseb li kienet diskussjoni tajba. Xtaqt li jkun hemm iktar membri, ovvjament wara l-offsenar ma tantx ikun ħin tajjeb, imma kellna l-kumitat aħna l-kumitat ta' trasport u ta' turizmu, xogħol importanti, parti minn xogħol importanti li nagħmlu, s sur kolleċek saħaq li fl-ekonomija Ewropea importanti turizmu, anke għall impiegi ecc. Ser ikon aktar round tables permezz ta' task force u għallek nittama li l-Kummissjoni tkun tista' tibqa' tiġi nilqawkom. Grazzi l-kulħadd tal-li ġejtu, grazzi tal ta'kom tagħkom illum. Grazzi ħafna. For the members, just to remind you the day Lill-membri issa nixtieq ngħidulhom li nerġgħu niltaqgħu nar 16 Settembru fit-tlieta. Nixtieq l lil kulħadd, nirringrazzja lill interpreti u nixtieq ninalaq il-laqa.